Dear friends, dear colleagues, we would like to start the session because we have... Ġobkom eja nibdew għax verament mannix ħin, għanna ħafna ħafna kwistjoni x niddiskutu u għanna għaxar kellima bazikament. Għalek jena nixtiq nibda din il-laqa, nixtiq nilqa l-kulħat u infakkarkom li għawek edin inkomplu sessjoni ta' dalodu meta indi trattajna kwistjoniet bħal eh, l-eżerċizzju rispetju ta' dritti ta' ċittadini, il-movement ħieles, il-ħarsin ċivili, kif ukoll kooperazzjoni tal-liġi ċivili. Sessjoni ta' war nofsinhar tal-lum hija tal-tisħiħ ta' dimensjoni demokratika ta' l-elezzjonijiet Ewropej kif ukoll it-tisħiħ tal-ċittadinanza Ewropea. Minn barra l-introduzzjoni tiegħi se jitkellmu disa persuni oħra, ħadd m'għandu jżid minn ħames minuti biex jitkellem, jiġifieri sempliċement ikonna ftit minuti mbagħad għad diskussjoni u għal eh, mistoqsijiet. Issa dan il-panel ta' sija nofs ġejjin ħajindirizza possibiltajiet sabiex insaħħu l-leġittimità Ewropea ta' l-elezzjonijiet Ewropej kif ukoll insaħħu iċ-ċittadinanza Ewropea b'mod partikolari ħan niddiskutu riforma tal-lat elettorali tal-1976 dwar l-elezzjoni tal-Parla fil-Parlament Ewropew, niddiskutu l-kwistjoni ta' id-demokrazija, demokrazija elettronika u tifsira eh, fis sistema elettorali kif ukoll it-tisħiħ ta' eh, demokrazija partiċipattiva permezz tal-inizjattiva ta' ċittadini. Mela fuq l-ewwel kwistjoni li huma l-elezzjonijiet Ewropej bħalma nafu eh, l-liġijiet Ewropej huma komplessi ħafna, trans-Ewropej u anka jinvolvu għażliet politiċi sensittivi u dawn l-għażliet ikunu aktar ta' sfida fuq il-livell ta' elezzjonijiet ta' Ewropej, ġifiri l-elezzjonijiet għal Parlament Ewropew. Kultant isna ninsew issa fid-diskussjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali dwar il-liġi elettorali Ewropea naraw li hemm bżonn niftakru li l-trattat jagħti l-Unjoni Ewropea id-definizzjoni tal-proċedura ta' elezzjoni tal-Parlament Ewropew li jew irid ikun uniformi u nkella ibbażat fuq prinċipju li huma komuni għall-Istati membri kollha. It-trattat jagħti l-Unjoni Ewropea id-dritt li ħejju id-liġi fuq l-elezzjonijiet tagħha. Sa fejn nafu mar nexxinniex fil-fatt naslu sa dan l-istadju l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għadhom immexxija mill-liġijiet nazzjonali li għandhom approċċ differenzjat ħafna fuq kwistjonijiet fundamentali fil-kuntest ta' ċittadinanza u l-ugwaljanza ta' ċittadini Ewropej bħalma nsibu fit-trattati u fid-diversità kollha li għandna fl-approċċi fuq livell nazzjonali dan wassal għal ħafna komplessità u anka hemm dubju fuq il-kunċett kollu kemm hu tal-ċittadinanza Ewropea u il-prinċipju tal-ugwaljanza. Aħna konna edin eh, nħejju l-att elettorali il-ġdid u dak iż-żmien kon qegħdin naħsbu dwar il-bżonn li nindirizzaw il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni u involviment ta' ċittadini biex nindirizzaw il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet għax aħna il-koll il-lum ġurnata kif spiċċat din aħna konna għedin eh, u koll nikontribuxu għal ħolqin ta' sfere u dimensjoni Ewropea reali fejn kwistjonijiet Ewropej jistaw jiġu diskussi fuq livell Ewropew. U aħna konna nifukaw u koll fuq it tip tal-kwalità tal-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet u anka riżultati dwar l-ugwaljanza, trasparenza, viżibilità kif ukoll effettività istituzzjonali. Dawn il-kwistjonijiet kollha kienu fil-fatt għanijiet sabiex il-liġi Ewropea elettorali tkun riformata, tkun aħjar. Aħna, irridu nenfasizzaw dan fil-proposta tagħna maħniex qegħdin nippruvaw indaħlu uniformità sħiħa, aħna qegħdin nippruvaw eh, li nqorbu lej xulxin sistemi nazzjonali elettorali. Aħna naħsbu li l-proposta tagħna hija ibbilanċata u raġonevoli kemm fis soluzzjonijiet li huma prezentati imma wkoll dwar il-proċessjoni il-proċeduri li huma proposti flat imma xorta waħda hemm ħafna diskrezzjoni eh, mitħalla fil-dejn l-istati membri. Anka għal dak li huwa il-kunsil fuq numru ta' kwistjonijiet aħna ħejjejna dan lat polida dan lat elettorali U nixtieq nibda diskussjoni billi ngħaddi il-kelma l-kollega tiegħi. Aħna konna qegħdin naħdmu flimkien fuq din il-liġi Ewropea. Eh, Joe Linen, m'għandek xi żied ma' ħames minuti. <laughs> Yeah, thank you very much, uh, Danuta, and I welcome everybody who came to this uh, very important hearing. Uh, Grazie ħafna u nilqal daw kolla li ġew għal dan is-smieħ jina ħames minuti biżejja ta' xinti pratikament diġa semmejt ta' kollu li hemm fil-proposta. Proposta li aħna għaddejna mill-Kumitat Afro Afko umbat fil-plenarja. Ma kienx għasek faċli, imma rnexxinna u rridu najdu proset lilna infusna li id-dritt ta' inizjattiva tal-Parlament kienet implementata permezz ta' din il-proposta fil-fat naħseb li għawek kolħat jaqbel li demokrazija partecipatorja fl-Unjoni Ewropea huwa moment importanti ħafna, moment meta kull ħames snin aħna naħtru l-unika parlament transnazzjonali madwar id-dinja xejn ma jitqabbel mal-Parlament Ewropew, aħna l-unika parlament li huwa elett direttament u b'mod ħiles e, ehm, li lin mill-frontieri nazzjonali. Imma dik kienet l-ewwel darba li parteċipajt fil-kampanja elettorali jiena dejjem tamajt li l-affarijiet jittiebu ma anzi l-kondizzjonijiet ħraxu fl-opinjoni tiegħi raġuni hija li n-nies m'għandhomx impressjoni li hija elezzjoni Ewropea li hija kampanja elettorali nazzjonali, listi nazzjonali, dibattiti nazzjonali u bħalma nafu li għanna dejjem aktar nazjonalizmu fil-pajjiżi tagħna u s-suġġett ta' interess komuni Ewropew jarawhom minn perspettiva nazzjonali anke fl-elezzjonijiet Ewropej. U din mhix ħaġa tajba, anzi l-affarijiet imorru ħażin ħafna. Għalhekk wasal iż-żmien li nagħmlu riforma tal-kundizzjonijiet tal-elezzjonijiet li huma verament Ewropej Aħna proponejna, nafu li konna ambizjużi, imma xorta waħda aħna għamilna dan, li il kudzil jista' jiddeċidi bl-unanimità fuq l-introduzzjoni ta' Kostituenza Ewropea. Iġviri li wieħed jaħtar membri għal dan din il-Kamra mod ġenerali fit 28 stat membru li din tkun possibbli u hija talba ila inna 20 sena nitolbu li dan isir. Nafu li ħatkun ħaġa diffiċa ħajkun ħafna oppożizzjoni imma dak ikun ir-riżultat li ikonna kampanja verament Ewropea, dibattitu verament Ewropea. Niddeċidu fuq listi Ewropej li mbagħad huma eletti miċ ċittadin Ewropej kollha. Nafu li din hija xi ħaġa ambizjuża, Forsi fl-2019 ma nix l-opportunità li namlu dan, imma niproponu li l-ola kandidati, kandidati l-iktar għandhom voti eh, mill-partiti politiċi, għandhom jiġu eletti minn tal-inqas il-ġimma qabel il-ġurnata, umbat il-kandidati l-ikbar eh, voti eh, l-ewwel darba li għamilni għadin kienet fl-2014, rridu namluha fl-2019, U għal darba ħna hemm ħafna oppożizzjoni, dawk li ma jridux dimensjoni em, reali Ewropea ma jridux dawn l-ola kandidati. U il-Konsil issa qed jiddiskutu wkoll dan din proposta. Tielet element li nixtieq insemmi hija l-viżibilità tal-partiti politiċi Ewropej. Jiena kontra porter fuq l-istatut fl-2003, ġvi inna 13 sena bi Imma ma jistawx jeġixxu għaliex mhumiex qegħdin jiġġieldu għal mandati u sa ċertu punt mumiex marufa għalix mumiex vizibli għalek aħna niproponu li fuq il-materjal mm, tal-kampanja elettorali fil-forsi eh, riklami fuq il-television jew fuq il-karta tal-vot għandu jkunem l-affiljazzjoni Ewropea li tissemma Umbat, bil-mod il-mod, iċ-ċittadini kun jafu xinu l partiti politiċi Ewropej. Jina għalija dawn huma it-tlet elementi li jridu jipromovu dimensjoni Ewropea tal-elezzjonijiet. Tieni net. Nixtieq insemmi il trasparenza u s-serjetà li wieħed ħej l-elezzjonijiet Ewropej. Aħna skoprejna minn stat membru għal ieħor varjazzjoni ta' beħ 17 u 95 ġurnata qabel ġurnata l-elezzjoni ninsiru nafu minnu huma l-kandidati. Għalhekk kiena nistaqsi inti kif jista' jkollok kampanja elettorali jekk 17 il-ġurnata qabel l-elezzjoni għaz bistaf li inti kandidat, mhix serjeta di. U ħafna drabi dawn il-listi jsiru mill-buro tal-partit fl-aħħar minuta. Għalhekk ħafna ċittadini għazbis jafu minnu huma l-kandidati tagħhom għaliex ma jilqux jiltaqgħu magħhom. Għalek aħna proponejna skadenzi, l-kompromess kien u koll ta' 12 il-ġimma qabel il-ġurnata tal-elezzjoni ġbit tliet xhur jista' jkollok laqat, kampanji imma mhux 17 il-ġurnata qabel. Ġimma tajpla qabel qed ngħidu, hmm, ma nkunux qed inuru serjetà, u dan juri li l-klassi politika nazzjonali mhux qed tieħu f'serjetà l-elezzjonijiet Ewropej. U aħna rridu nbidlu dan l-aġir. Issa dwar l-gwaljanza, rridu gwaljanza bejn is-sessi, aħna diġa għanna rappreżentanza tajba tan nisa fil-parlament, mhux bizzejiet hemm bżonn intejbuha, in-nisa huma nofs is-soċjetà. U jekk inbidlu il-liġi elettorali, dan ipoġġi pressjoni fuq il-partiti li fl-aħħar mill-aħħar irridu eh, ifittxu li jkun hemm E, ta' bej sessi. Iva, ħbib, għamilna xolna, il-proposta ġid deċiza mill-plenarja fil-parlament, issa fidejn il-kunsil, u jina ma tanċet niswa affarijiet tajbin minnaħat tagħhom. Aħna konna naf, aħna nafu li huma għandhom unanimita, u hemm pajjiż li qed jopponi ħaġa, ġifri fl-aħħar mill-aħħar hemm il-periklu li ma jispiċċa jaslu imkien. U tkun ħasra. U ma' soċjetà ċivili ma'kom il-kol verament irridu nagħmlu pressjoni u nibnu ċertu momentum li fl-elezzjonijiet li ġejjin ikonna proposti pragmatiċi li nistaw intejbu l-affarijiet u jina nissi kważi kważi li l-gvernijiet u politiċi li fil-pubbliku jgħidu li jridu soluzzjonijiet Ewropej. Imma meta niġu għall-azzjonijiet konkreti, eh, isom jibżaw. u jħorġu b'argumenti ta' għalfej dan mhuwiex possibbli ma' għalfej ma' nix namluha, eja, nipprovaw nixbdu ħabel wieħed salli sabiex ikonna kundizzjonijiet sabiex l-elezzjoni tal-2019 ikunu verament Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna. Issegwux il-modell tiegħu għaliex dam seba' minuti jitkellem issa għandna bżonn li xi ħadd jurina li verament kapaċi nitkellmu biss għal ħames minuti. Il-kellim li jmiss, l-Onorevoli Hawregwi Atondo. Grazie ħafna Signora eh, Presidenza. Nixtieq nifurmakom fuq xi eh, inizjattivi li qegħdin naħdmu f'Afko li għandhom xaqsmu ovvjament mad-dibattitu kollu kemmu politiku pur tal-Unjoni Ewropea fuq il-kwalità tad-demokrazija tagħna. Jina kelli il-fortuna u l-unur li kont il-rapporter ta' rapport e-democracy u irridu nsaħħu demokrazija tagħna. Il-problemi tal-demokrazija tagħna irridu eh, nortum ukoll ma' teknoloġija li għandna, l-internet, id-dinja il-ġdida eh, tal-komunikazzjoni. U dan jista' jgħinna sabiex inkunu demokrazija aħjar. Il-bażi ta' diskussjoni tagħna huwa li ċertament id-demokrazija tagħna u din hija referenza eh, ġenerali eh, għal kulħadd tas membri kollha dawn qegħdin u problemi serji li e, wasluna għal permettu li najt krizi demokratika. Dan jista' jiġi definit modi differenti. E najdu namlu dan billi nibdew e, bil-referenza l Red Rock Roderick għamel għat teorema li għal iżjed mem globalizzazzjoni inqas asmem demokrazija għaliex id-demokrazija hija verament ċentrata fil-nazzjon u għalek huwa verament diffiċli wieħed jakkomoda in-noqqasijiet klassiċi demokratiċi b'mod partikolari fl-Ewropa. Aħna qegħdin nitkellmu dwar kriżi demokratika għaliex teżisti diffikultà dejjem akbar biex nispjegaw il-komplessità tal-gvernanza biex inwaslu li ċittadini diffikultà jew inkella l-komplessità tad deċiżjonijiet tagħna nitkellmu dwar kriżi għax m'hemmx eh, eh, għax l-istituzzjonijiet huma skreditati minħabba eżempju l-korruzzjoni. Nitkellmu dwar kriżi għaliex hemm il- rappresentanti pubbliċi li qegħdin jitbedu miċ-ċittadini nitkellmu dwar kriżi għaliex il-partiti politiċi pretendu li kolonizzaw jew monopolizzaw b'mod esklusiv ir-relazzjoni kollha kemmi bejn iċ-ċittadinanza u l-istituzzjonijiet. Qegħdin nitkellmu dwar kriżi għaliex x'aktarx hemm krizi tal-kontrat eh, soċjali antik li tul it-tieni nofs ta' siklu 20 eh, ta' rabta li ċittadini ma' l-istituzzjonijiet u anka ma' l-prestazzjonijiet li jamlu f'dan il-kontrat ta' fiskalità u lotja ta' servizzi pubblika, li taxxi mal servizzi pubbliku. Il-nies issa xebaw irrabjati minħabba l-konsegwenzi tal-krizi li qegħdin naddu minna għaliex erġajna rajna d-diżugwaljanza, għaliex naqqasna servizzi pubbliċi, minħabba il-limiti li il-politika ekonomika għanna għanda dim is-swieq il-lista hija waħda ma tispiċċa għad kollegi. Isna qed nerġgħu nikkonfermaw li iva għandna eh, demokrazija imma li mhix qiegħda sew it-tieni parti tal-mistoqsija hija li jekk il-teknoloġija tista' xtejna. Aħna qegħdin eh, niddiskutu dan ir-rapport mhux billi nipretendu li fil-internet, fil-metodi ta' komunikazzjoni li tatina teknoloġija Eh, strument eh, maġiku, strument fantastiku li jista' jsolvi kollox, le għax xej din mhix soluzzjoni problemi huma strutturali huma aktar fondi, imma iva aħna interessati nkunu nafu jekk din is-soċjetà l-ġdida tal-komunikazzjoni tatix strumenti, mekkanizmi li jippermettunna intejbu d-demokrazija tagħna. Aħna qegħdin orbu lejn dan ir-rapport issa qed għaw, Sinjora President, l-idea li namlu kontribuzzjoni li mhix ġdida għalix inna 10 snin f'ħafna mill-istituzzjonijiet Ewropea, anka fil-Konsil tal-Ewropa, fil-Kummissjoni Ewropea li ħadmet ħafna u mod tajjeb fuq dan is-suġġett qed naħseb dwar l-esperjenzi ta' ħafna pajjiżi brabta mal-perspettivi elettroniċi, l-parteċipazzjoni ta' ċittadini fil-governanza, eh, governanza elettronika, trasparenza fil-gvernanza, qed naħseb għal dwar dan kollu biex noqrob lejkom mod modest najt xamilna u xaktar nistaw namlu. Għalhekk aħna nirrikonoxxu dak li fil-fat għamilna u infittxu soluzzjonijiet approssimativi. Maħna maħniċ qed nitkellmu fuq livell teoriku, hemm ħafna kodba ta' kontribuzzjonijiet ta' riċerka fuq dan is-suġġett Għalhekk hemm bżonn insibu modi konkreti nistaw nistgħu nużaw u ngħaddu lil sistemi demokratiċi tagħna anka għall-istati membri fuq livell nazzjonali sabiex itejbu is-sistema ta' eh, rabta bejn iċ-ċittadini u l-politika. Aħna nxtiequ b'dan il-mod nirreferu għal possibiltajiet u forsi anka najdu minn qabel li ħafna mill-esperjenzi jippermettunna li nosservaw ċertu mitoloġiji li jem fuq dan is suġġett għaliex hemm ħafna mitoloġija, ħafna eh, twemmin eżaġerat dwar il-possibilità maġika ta' teknoloġiji. Aħna nistaw naraw li hemm ċertu esperjenzi li juruna li, per eżempju, il trasparenza qed tintuża aktar mill gruppi ta' interess milli miċ-ċittadini nistgħu nibdew naħsbu wkoll fuq dawn l-affarijiet u biex nagħlaq, Sinjura President, il-proġett huwa li eh, naraw x'inhuma il-limitu niġbru l-aħjar prassi, l-aħjar esperjenzi u li noffru lid-dibattitu ta' din il-Kamra eh, il-mod kif jista' jkollna demokrazija aħjar. Grazzi ħafna. Issa, naddu il-kelma lil Georgi Schopflin. Grazzi ħafna tal-li tajtuni din l-opportunità li ġinkellimkom fuq iċ-ċittadinanza preferenza partikolari għall-Inizjattiva Ewropea ta' ċittadini. Iċ-ċittadinanza għalija huwa dwar regolaw ir-rabta bejn l-individu u s-seta. Jista' jkun ċittadinanza tajba u ħażina. Is-sistemi tal-komunità juruna dik ħażina. L-ideal huwa meta iċ-ċittadini kun jistaw jagħtu kontribuzzjoni lill-poter, eh, jagħtu suġġerimenti u il-poter jirreagġixxi dan huwa eh, proċess dinamiku li iż-żewġ naħat jiġu affettwati meta eh, jikkomunikaw bejniethom. Fuq livell ta' Unjoni Ewropea, l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej fuq livell konċettwali huwa wieħed mill-istrumenti sabiex inkunu nistgħu niksbu il-kontribuzzjoni ta' ċittadini fil-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea u li taffettwa s-seta tal-Unjoni Ewropea mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettal din hija xi ħaġa nisibuha fit-trattat artiklu 11 erba' għandek bżon miljun firma fuq kwalunkwe suġġett li fuq il-leġislazzjoni tista' tinbeda. Is-sinifikat ta' dan huwa li dan idajjef il-monopolju il monopolju tal kummissjoni fuq li wieħed jibda l-inizjattiva li wieħed ikollu inizjattiva tal-leġiżlazzjoni. Iżda, anka jekk issajna xi erba' snin E, kemila e, fisseħ din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej, jina naħseb li nista' ngħid li il-rata ta' suċċess hija pratikament zero wassal numru raġonevoli ta' ECIs, hemm uħut minnhom li għadhom għaddejjin mill-proċess qed jinġabru il-firem, imma sa fejna fien sa kemm ma ġara xejn xi ħaġa riċentement, nebda waħda minn dawn l-inizjattivi ma waslet għal riżultat konkret, iġviri leġislazzjoni. Mela, jena naħseb li ta' min jgħid li li CI sissa ma kienx ta' xi suċċess, Il-pessimisti, u hemm pessimisti, għalu li fallit. Imma jiena binix pessimist, jiena mrasibx li fallit, imma miex sejra daqsek tajjeb għatfadlinna ħafna ħafna x'namlu minnaħa tal-Kummissjoni. Aħna ovvjament ħankomplu nsegwa fil-Parlament, fil-Kumitat tal-Kostituzzjoni, u minn barra dan jidirli li il-Kummissjoni qed tirrispondi b'mod verament bil-mod biex inkun ġentili. Ġviri, ir-rieda tal-Komissjoni Twieġeb kienet bil-mod. Jina naf mill-input u huwa li hemm spettru hemm min li qalu li e, taħlu l-ħin, hemm min jgħid li le xi ħaġa nistgħu niksbuha. U ċittadini dawk li huma involuti mandiċ numru ta' kem ġew irċevuti firem, imma ovvjament qed nitkellmu fuq numru ta' miljuni, uħut minnom qed jgħidu qed naħlu l-ħin, mhix ħataħdem. Mela, jgħidu li l-om infushom, għalfejn ma tsirx euro xettiku allura l-amdin mhix qed taħdem. Mhix mhux raġunevoli di. jina għalek il-reazzjoni personali tiegħi hija li nixtieq dan l instrument jaħdem, għatfadallu ħafna xi jsir u nixtieq li risposta minn dawk li għandhom is-seta e, jirrispondu mod ħafna aktar pozittiv lejn iċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nistaqsi l direttur għad drittijiet fondamentali u ċittadinanza tal-Unjoni is-sur Paul Nemetz. Grazie ħafna, Signora President, aħna kontenti ħafna edinaw għaliex il-Kummissjoni Ewropea dejjem taħdem għal aktar demokrazija fl-Ewropa dan huwa dinja storja ta' suċċess anke jekk hija battalja e, ibsa e, bdiet bil-elezzjoni diretti fl-1979 u mbagħad l-introduzzjoni tal-kodeċiżjoni il-Spitzen kandidaten kien diskussjoni ta' rida politika mhux neċessarjament bidla fil-liġi għaliex anke fit-tmiem ta' disajnijiet kien hemm diskussjoni dwar jekk hux possibbli jkollok Spitzen kandidaten u e, l-esperti legali għal iva imma domna kważi 20 sena biex ikollna rieda politika sem l-inizjattiva tal-Parlament li prezenta Joe Lajn li aħna verament nappoġġawha. U dan huwa sforz sabiex nikkodifikaw li xpizzin kandidat u elementi oħra eh, tal-elezzjonijiet tal sabiex l-elezzjonijiet ikunu aħjar. Battalja ibsa hemm suċċess parzjali, imma f'affarijiet oħra nixtieq nsemmi xi fatti oħra. E, eh, Sħarriċ riċenti nishtiq fakarkom il-parteċipazzjoni fl-aħħar elezzjoni. naraw slides naqra ta' dawn ix-spitzen kandidaten li huma il-top candidates biex ngħidu hekk, l-ola kandidati. Mela hawnhekk hawn it-tieni slide nixtieq nfakkarkom li bl-introduzzjoni ta' dan l-ola kandidat, il-xejra negattiva ċara ħafna tal-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet eh, parlamentari intemmet, kienu mbi 0.39% ta' tnaqis, dinja t-tielet sajda, nibżon t wahda, Iva, għawek. Imma kienem stampa differenti ħafna tal-parteċipazzjoni kif kienet fil-istati membri il-ġodda b'mod partikolari fil-vant tal-Europa il-partiċipazzjoni kienet baxxa ħafna. Issa x'inhuma ir-raġunijiet nistgħu niddiskutuh. Jista' jkun li parzjalment din hija minħabba il- eh, l-imġiba nazzjonali lejn l-Europa b'mod ġenerali u l-partiċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej nistgħu ngħidu li l-Kummissjoni wkoll Ehm, Il-Komissjoni tagħmel rapporti wkoll fuq l-elezzjoni lokali għal huwa dritt tal-kandidati u l-parteċipazzjoni tnaqset anka fuq il-Kunsill lokali. Għalhekk il-parteċipazzjoni baxxa mhix xi ħaġa speċifika għal livell Ewropew biss. Il-problema ta' parteċipazzjoni baxxa naraw fil-livelli kollha b'mod partikolari il-livell lokali. Mela ejja noqogħdu attenti għax il-livell lokali huwa viċin imma xorta waħda viċin tan-nies imma xorta waħda l-parteċipazzjoni hija e, baxxa. Issa, għawek naqbis bejn il-kwistjonijiet żgħar ta' demokrazija u l-kwistjonijiet il-kbar, x'inhu ma dawk iż-żgħar? Dawn il- 14 miljun kandidat, eh, persuna, ċittadin Ewropew li jiexu fi stati oħra jafu li għandhom id-dritt li votaw? U il-mistoqsija il-kbira hija jekk id-demokrazija fl-Ewropa taħdimx. Għalhekk aħna rridu morru minn eh, suġġett għal ieħor mod ritmiku ħafna. Issa, din is-slajd li qed taraw hawnhekk hija dwar id-demokrazija iż-żgħira. Iġifieri, in-nies jafu li ċittadin li jgħix fl-Unjoni Ewropea li jgħix pajjiż ieħor għandu dritt li jivvota. U Imma dwar 67% tal-ċittadini jafu li jistaw jivvotaw anke jekk jgħixu fi stat membru ieħor. Issa, immorru lura għad demokrazija l-kbira. X'namlu biex dawk l-400 miljun votant joħorġu fil-fatt jivvotaw. Ma nasibx li għaw xie sorprizi għawek għal politiċi għax in-nies jiridu jkunu jafu kemm huma rilevanti l-politiċi politiki Ewropej għal ħajat ta' kuljum tagħhom, il-programmi tal l-anijiet tal-kandidati u l-partiti, e, mod partikolari wkoll għawek qed naraw 70% irridu jkunu jafu l-miri u l-anijiet tal-kandidati meċxeja u 72% jgħidu tkun ħaġa tajba li il-kwistjonijiet fil-kampanji jorbtu ma' kwistjonijiet tal-partit politiku li huma affaljati miegħu. Issa morru lura għal eh, demokrazija żgħira, ġifieri tistgħu taraw li din il-preżentazzjoni għal ritmika ħafna bej slide oħra naqbżu minn kwistjoni għall oħra 21% tal-votanti esperjenzaw diffikultajiet li votaw fil-elezzjonijiet lokali u Ewropej jekk kienu qegħdin jgħixu f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. għaw qed nisew fuq l-14 miljun, iġbir interessanti ħafna. 51% ta' 14 miljun raw li kien hemm pis amministrattiv biex huma jirreġistraw fuq il-lista elettorali. U m'għandhomx bizzejiet Ġviri, għawek għed nitkellmu fuq kwistjoni zaħira, ta' demokrazija zaħira, mux di kbira, Eh, imma hemm dawn il-problemi. Sa morru lura l-rivolkazzija l-kbira. L-opinjonijiet ta' ċittadini dwar xi samela iżjed faċli li wieħed jivvota. Le, di għal darba għadna demokrazija żgħira ta' 14 miljuni it e, ittri individwali jispjegawlhom kif jirreġistraw jivvotaw, dik ħaġa tajba, reġistrazzjoni awtomatika, proċessar e, online u votazzjoni elettronika. Issa naddu għas li mis, fejn naddu għad-demokrazija il-kbira, aktar aċċess għall-aħbarijiet u mezzi ta' xandir politiku e, li lin mill frontiri Ħani għafaw sekonda. Aħna osservajna fl-aħħar kampanja dawn il-kandidati mis xejja rajna li l-ewwel eh, ħafna eh, pubbliċità li nexilhom jiksbu dawn il-kandidati meta kienu qegħdin jivvjaġġaw huma żaru 246 belt waqt il-kampanja. U kellhom anke social media, ma meta kellhom id-dibattitu ix-xandir ta' dawn id-dibattitu b'mod transkonfilali eh, fuq l-internet ġew imblukkati ġvijek kif f'pajis ma tistax tara xi ħaġa li qiegħda f'pajjiż ieħor u din hija xi ħaġa li aħna ħanippruvaw nindirizzaw fir-regoli qassu waħdin id-diġitali. Sabiex fil-ġejjieni meta jkun hemm dibattiti politiċi u anka b'mod ġenerali dwar l-informazzjoni politika ma jibqax dan l-imblukkar ġeografiku U din ħaġa importanti mhux biss għall elezzjonijiet Ewropej, ġifiri sabiex in-nies jaraw id-dibattiti bejn dawn il-xpizzin kandidatin, il-kandidati minn xejja, eh, ikunu jistgħu jaraw fl-Ewropa kollha kemm imma din hija interessanti anka demokrazija ġo l-istat membru tagħna. Hija xi ħaġa importanti ħafna inżommu dan f'moħħna li aħna għandna bżonn li l-aħbarijiet politiċi kun jistgħu jaqsmu l-frontieri u li pajizi, eh, kandidati f'pajizi li għandhom problemi bil-pluralità ta' mezzi ta' xandir u tal-istampa, ikun jista' jkollhom aċċess għal sorsi oħra. Iġu 53% ta' dawk li wieġbu sħarriġ tagħna għal li sodisfatti bl-informazzjoni imma li nuqqas ta' kopertura transkonfinali u eh, il-dukkar ġeografiku ħalqu problema. 83% kienu interessati li kolom aċċess għal aktar programmi u xandir politiku fl-Unjoni Ewropea u 91% emnu li dan it-tip ta' kopertura transkonfinali tippermettilhom li ikollom opinjoni aktar ċara. L-aħħar slide e, jurina li ħafna mill-istati membri tagħna, l-internet, il-medja soċjali, Google, Facebook u Twitter huma is-sors wieħed ngħid lieta tal-informazzjoni politika. U il eh, dak li rispondew għallu li l-internet aktar minn 70% huwa l-aktar l-aktar li jihdu informazzjoni u social media aktar ma' 50% ġifiri tistaw taraw li għawek eh, l-internet u l-medja soċjali aktar importanti minn gazzetti, televizjoni u radio ġifiri. Il-medja soċjali hija il-sors il-ġdid ewlieni tal informazzjoni politika. L-aħħar suġġerimenti għaj biex nimmobilizzaw il-persuni biex jinvolvu ruħom fil-demokrazija tal-Unjoni Ewropea, ejja ma nifukawx biss fuq dakinhar tal-elezzjoni, ejja natu stejjer konkreti li involviment mal-Parlament Ewropew u il-proċess politiku fi Brussell fil-fatt jista' jwassal għal bidla. U nixtieq eh, nagħti eżempju ta' dak li għandna niddiskutu aktar, per eżempju, ir-riforma riċenti tal-ħarsin tad-data. Ir-riżultati kienu jkunu differenti li kieku ma kienx hemm madwar 20 attivisti fl-Ewropa bħal Max Schrems mill-Vienna li involvu ruħom fi Brussel, fil-politika ta' Brussel, biex jġildu il-lobby li kienet ġeja mill kumpaniji il-gbar li għandhom ħafna flus. U jena naħseb li dan it-tip ta' storja ta' suċċess u diskrivu kol il-nies li hemm warajha, tejn aktar għal dawk il-persuni li jaħsbu li għamil sens li jkollhom e, drittijiet ta' parteċipazzjoni, mhux sempliċement referenza għall artiklu ġifri ma jagħmilx biss sens li wieħed jinvolvi ruħu fid-demokrazija, anke l-qrati tagħna Eh, huma jwieġbu għad-drittijiet ta' ċittadini u l-involviment ta' soċjetà ċivili. Max Schremp sirnex li jikseb eh, sentenza dwar is-safe harbor li mhix biżejjed minħabba sorveljanza tal-massa tal-Istati Uniti u fl-istess qasam il-kas ta' eh, drittijiet digitali fl-Irlanda ġifieri qed naraw li l-qorti tirrispondi għas-soċjetà ċivili u l-Parlament fej kien hemm l-involviment reali ta' uħud fid-dawl ta' kampanja ta' lobbying qawwija minna l-oħra naraw li jsir ikun hemm differenza kbira u jiena naħseb li l-koll irridu inkunu aħjar kollha kemm aħna meta niġu biex nirrakkuntaw l-istejjer dawn l-istejjer ta' suċċess u mhux biss dakinhar tal-elezzjoni. Grazzi ħafna. Nemitz and I just would like to use this opportunity. Grazzi ħafna, Direttur Nemitz. Aħna li għajnuna tal-Kommissjoni Ewropea għanna bżonna ta nkunu qed negozjaw mal-Kunsill Is-sur daf issa l-kollega li kien qabel, wieħed mill-iktar Ewropej fl-Ewropa, fidejk, sinjur. Grazzi ħafna. Sinjura President, verament huwa unur għalija nkunaw u jiena dak li dawk li ħadu posti bħala reporters fuq il-riforma nixtieq jiena nifirħilhom, nifirħilhom dawk li ġew warajja dwar anki ir-riżoluzzjonijiet imma irrid ngħid li r-riforma elettorali hija ħafna iktar importanti milli fil-fatt tidher mhux faċli li wieħed jimplementa u naħseb anzi naf fil-fatt. li din hija raġuni għaliex li li trattat jati il-possibilità tal-Parlament li jibda riforma elettorali. Araw kiku kemm tkun iktar diffiċli għal kummissjoni li tiġi mitluba biex tibda u tamel proposti f'dan is-sens. Jiena nimmaġina li anki il-Kunsill huwa kuntent li huwa se jirċivi il-proposta u mhux lanqas huwa ġi mitlub li jifformula proposta il-krizi kbira li għanna palissa fil-qasam demokratija fil-kontinent tagħna huwa dovut għal falliment tal-partiti politiċi nazzjonali li ikomplu jispjegaw jew anki jiġġustifikaw l-integrazzjoni tal-proġett huma ma mux qed ikomplu jagħmlu dan għaw min ma jifimx għaw min jgħir għal fatt li l-Parlament Ewropew sandu daqshekk setat u għaw min kirdu nkunu senċiri ngħidu għaw xi partiti politiċi nazzjonali li l-approċ li jieħdu per eżempju vizavi refugjati huwa huma ta' smerija tal-missija disgustanti. Għalek jina naħseb li lan u leni ta' dak li għan nipruvaw nippruvaw nilħu huwa li nissostitwixxu jew nissupplementaw il-partiti politiċi nazzjonali partiti politiċi Ewropej li forsi eh, iġibu e, sfida il-klassi politika anki tal-immaneġjar tal-kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew. Qed naraw ukoll jisom li qed jiġildu bejnietom għal iktar poteri, għal iktar voti, għal iktar siġġijiet, għal iktar pożizzjonijiet fil-Parlament u fil-Kummissjoni u anki għal linji ta' politika. Wieħed jista' jara l-effett li għandu l-fat li l-partiti politiċi edin imorru l-ura, anki ċifiri fil-proċedur ta' skrutinju tal-parlamenti nazjonali. Aħna nafu li jemxi tlieta jew erba protesti uffiċjali tal-parlamenti nazjonali dwar l-abbozz ta' deċiżjoni u rezoluzzjoni biex imbidlu l-att. L-oppozizjoni daħlet fil-skont il-dispozizjoni tal-protokoll numru 2. Ovvjament, mux sen il-linja tal-kartellun isfar Imma l-Parlamenti Nazzjonali qegħdin igergru kontra il-proċess ta' riforma elettorali. U dan il-proċess rridu neħduh bis-serjetà u noqogħdu attenti ħafna kif nagħmlu. Irridu nispjegawlhom fejn wieħed jista' jidaħħal il-prinċipju ta' sussidjarità anki fi proċeduri ta' elezzjoni imma rridu nirrispondu għal kritika għal fatt li il-Parlament Ewropew fil-passat kelli kelli ftit ftija imma anki fil-preżent il-Parlament Ewropew ma jirnexxilux jiġġustifika u jispjega l-proposti tiegħu Jiena naħseb li anki jekk il rabbot ta' deċiżjoni tipprova toħroġ ir-rabta li hemm bejn l-eżerċizzju tal-spitzen kandidat, din ir-rabta mhux eżatta biżejjed jew mhix imlaħba biżejjed biex jibdow il negozjati fit-triologu u biex bekk ikun hemm ftehim eh, bil fil-Kunsill. Il-Parlament għandu raġun li jipprova issalva l-esperjenza u l-eżerċizzju tal-spitzen kandidat. Imma il-fatt li m'għandniex proposti iktar konkreti sabiex noħolqu siġġu pan Ewropew anki skont il-liġi primarja fl-2019 naħseb semmurru bil-maqlub ta' dak li ġara fl-2014 u l-leġittimità tal-parlament set iddajjef fir wol ta' affarijiet kostituzzjonali u ma jridx jissottovaluta il-rieda ta' ħafna u bosta membri tal-Kunsil Ewropa u li jerġgħu jaħtfu kontroll lura ta' l-eżerċizzju ta' proċedura fl-elezzjoni tal-Kummissjoni tal-President tal-Kummissjoni li jmiss. Għalhekk jiena kieku nixtieq li nikkonċentraw fuq din il-problema. Li imbdiet kif suppost kon deċiżjoni tal-Parlament sistema li tkompli ukoll skont il-rapport ta' Verhofstadt. U dan ikun jista' jagħti raġun l-emendi ta' trattat li qed ifittex li jara il-Parlament. Fl-opinjoni tiegħi ma tkunx mhux possibbli li wieħed jipprevedi se jiġri mill-riforma ta' proċedura elettorali u l-affarijiet l-oħra li jaffettwawa per eżempju kif jinqasmu s-siġijiet bejn il-membri bejn l-istati membri sakkem ma jkunx hemm konvenzjoni kompluta. Nispera li issa il-Parlament ikun jista' jiffoka fuq il-possibilità li prepara ruħu għal eh, eżerċizzju bħal dan sabiex influenza il-mod ta' kif taħdem il-konvenzjoni, il-metodi biex jipreparaw il-konvenzjoni għal negozjati u kol importanti li jistaw jisiru fuq it-tajmin jistaw naqblu li dan kollu mux sejt l-esta. qabel l-elezzjoni tal-Parlament tlet snin oħra. Ma huwa importanti ħafna li l-eżerċizzju li l-sforz li għandu jisir biex insaħħu il-prassi tal-demokrazija parlamentari tal-Europa u anki fuq livell federali, dan joħroġ li huwa importanti. Anki għal kampanji tal-partiti politiċi speċjalment għal-parlament mod iktar ġenerali u anki għal-kommissjoni ma nistawx bħala dak li jappoġġja kampanja li tkun waħda ta' informazzjoni. Kif irnexxila eh, tagħmel sissa, grazzi. Andrew Grazzi ħafna, Andrew. Issa, Medlenċini, tajjeb li nexilek tasal. għanna regola ta' 5 minuti. Ek joġobkom morru l-ura għal regola ta' 5 minuti. L-direttur tal-Istitut Jacques Delors. Grazzi ħafna, skużawni tal-li ġej tard iva kelli ftit problemi biex nidħol. Jiena fil-qosor u mur fil-għamil ħaj, jina fil-ħdej l-bib għallejċi dokumenti għad dispozizjoni ta'kom tistaw tarawhom. Xi punti ta' malaj fuq li qegħdin niddiskutu nixtieq ngħid li aħna rridu nkunu qed naraw nħarsu lejn il-kwalità meta qed nitkellmu fuq iċ-ċittadinanza u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini. Iġifieri ejja ma nifukawx biss fuq kemm marru jivvotaw fl-elezzjonijiet forsi naslu għal 40%, 50% kif jiġri fl-Istati Uniti, fl-Svizzera, fej għanna il-kratos kontra il-demos. Il-kratos u kun limitat. Ma jekk il-kratos tal-Unjoni Ewropea, ovvjament għandu l-importanza tiegħu ma mhux daqshekk kbir, ċifiri, dawk li morri votaw ma jkunx numru daqstant kbir, il-problema jena naħseb li konna approċ iktar kwalitattiv u narraw li ċittadini li huma onesti intuhom verament il-possibilità tal-għażla fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet Ewropej. U naħseb li għal-jom tkun ħaġa tajjeb li jaraw il- l-uċuħ tal-partiti fuq din is-sistema ta' spitzen kandidat illa naħdmu fuq dan l-eżerċizzju u konna kontentafna ħafna li rajni bat qed jiġri fl-2014 Imma kirdu morru iktar il-bot irridu nimodernizzaw is-sistema. Iġifiri, li natu iktar mezzi lil partiti politiċi li kienu ir-rabta nieqsa bejn l-Unjoni Ewropea u ċittadini Ewropej. Iktar rizorsi, iktar flus. U mhux biss pocket money għal partiti politiċi, Qed nitkellem issa hawnhekk fil-Parlament nafu li storikament il-gruppi parlamentari tal-Parlament Ewropew u l-atturi prinċipali, mbagħad kien hemm il-partit il politiċi, mbagħad kien hemm il- eh, dak li huwa karatteristiċi politiċi. Ġifi, irridu naraw li il-partiti kollom iktar, ftit iktar minn pocket money, iktar flus, li ġijiet li għandhom jiġu emendati fuq il-livell Ewropew biex kunu jistaw jirċivu iktar flus. Ġifiri, mux jihdu l-flus mill-Parlament eh, Ewropew biex intu għom li l-om, imma il-pan euro il-ċittadini eh, jekk rridu ninformawhom dan kollu sejqu mill-flus. Mhux biss iktar flus imma tibdil legali fondazzjoni politiċi biex anki mhux biss il-partiti jkunu attivi għax għalissa hemm limitazzjonijiet li iżommu il-gruppi politiċi u l-fondazzjoniet mill-li jkunu eh, attivi, per eżempju, nistaw nejdu li l-attivisti nħarġuhom għal-kampanji. L-aħħar żewġ punti nixtieq jiena ngħid li l-ammont ta' flus li natu jidkun jiddependi minn dak li nazlu għal kampanja elettorali. Fl-2014 il-primary il ma kienux daqshekk miftuħa. Ovvjament, il-partiti jiddeċidu kif jorganizzawhom kif irwieħu, imma nistgħu nagħmlu iktar nistgħu natu kol inċentivi finanzjari sabiex il-partiti ikunu jistgħu jaħdmu aħjar u iktar biex ikollhom konvenzjonijiet għal nomini li jkunu mamula minn e, delegati li jaħtrumbat il-kandidati jew kella li jkollna l-primaries miftuħa kif jiġri fil-Stati fil Uniti. Ma nafx forsi dan għan iktar għal eh, għattini round, imma dan l ammont ta' flus se jkun jiddependi fuq l-ambitu ta' sistema primarja. U biex nala il-proposta ta' Andrew Duff nishtiq napoġġja, ninsistu fuq il-fat li jekk il-livell Ewropew naraw iktar pan fuq il- il-listi jekk ma naħolquhomx imma nagħtu inċentivi finanzjarji biex forsi fuq il- eh, waħda wieħed minn kull erba' kandidati ma jkunx persuna minn dak il-pajjiż, nistgħu nagħtu forsi iktar perspettiva Ewropea u mhux biss dik nazzjonali. Dak li ċans li kelli ngħid f'ħames minuti u nofs. Tajab ħafna imorru għal-Kommissjoni, Senjura Pricing, Head of Unit, fuq il-program ta' ħidma u anki il-pricing. Mela, nerġa' lura fuq l-inizjattiva ECI. Jiena napprezza ħafna il-Parlament Ewropew u anki mill-kollegi minn DG Justice L-ICI hija forsi eh, parti minn dawn il-drittijiet tal-aħħar kien hemm ġifri li trattat tal-Lisbona minn hemm ħarbeġ u mbagħad kien hemm regolament tal-2012, ġifri għadha fil-bidu tagħha din l-inizjattiva. Jiena l-ħames minuti tiegħi se nużhom biex intikom idea fattwali ta' dak li naħsbu li qed jaħdem sow bli CI u forsi dak li mhux għaddej taqsek tajjeb fejn istaw immorru għall-aħjar. U dak li azzjon osli namlu sabiex iċ-ċittadini kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw biex dan jiġi implementat u u ukoll jsir strument verament tajjeb anki jintuża l-partiċipazzjoni demokratika. Jiena u ukoll l-analizza sul Flynn ta' kif taħdem li CI imma nistgħu naqblu wkoll Mela regolament eh, dal fisseħ fil-2012, ġifiri ħames snin bisila maħna, xieħdem tajab jien naħseb minnaħa pozittiva, ġdin teżisti, eh, kenna iktar minn 35 li ġew reġistrat mill-Kummissjoni m'għandniex in-numru eżatt tal-statements of support li ġew firmati mill-ċittadini imma naħsbu mhux naħsbu nafu li iktar minn 6 miljun kien hemm tlieta li kienu laħqu il-miljun u li aħna wieġibnihom u palissa għandna ħames inizjattivi li qegħdin jiġbru dawn l-statements of support biex jaslu għal minimu ta' miljun ta' firma. Strument ġdid, minna l-ebda preċedent, u diġa qed jaħdem qed ngħidu li għandna suċċess li nadottaw regolament li nimplementawa, imma nimplementaw, imma ovvjament dan ma jfissix li kollox sejjer tajjeb u ma narawx narfux fejem id-jufijiet. Fuq l iżviti li aħna difikajna l-problemi hemm eh, eh, dimensjoni ta' l-IT f'din l-inizjattiva li toħloq ħafna diffikultajiet, diffiċli ħafna organizzaturi li jużawa. Il-sistema ta' kif tinġabar id-data online biex tiġi ċertifikata tirrikjedi ħafna ħin u ċittadini li jkunu interessati biex jużaw din dan l-istrument l-affarijiet huma aktar tqal memx u koll il-mandomx statut per, eh, personalità legali min juża l-inizjattivi. Hemm ukoll sfidi eh, minn kwantu għat-timeline u se noqgħod infettaq fid-dettal, imma dawn huma l-sfidi li aħna f'opinjoni tagħna huma kbar, hemm ukoll l-sfida ta' data requirement. Għax dan ixekkel il-ċittadini iwaqafhom fil-fatt milli jużaw Eh, jew li jappoġġjaw xi ECI. Dan ivarja minn sata l-membru għal liħor eh, wara il-proposta tal-Kummissjona, il kommissjoni kienet qed timmaġina sistema iktar sempliċi imma bid-data requirements spiċċajna bil-sistema komplessa ħafna anki meta tiddet adottata l-inizjattiva, l-istati membri qalu li sejbifikaw is-sistema ma dan ma seħx tajjeb ħafna. Dawn id-data requirements huma komplessi u numru ta' ċittadini minħabba f'dan jispiċċaw esklużi ma jkunux jistgħu jiffirmawha l-inizjattiva. M'għandniex ċifri għax niddependu mill-Istati membri imma hemm ħafna eluf ta' ċittadini Ingliżi li jgħixu eh, barra mill-Renju Unit imma l-Irlandizi irlandiżi wkoll li jkunu qegħdin jgħixu fi-Stati Membri tal-Unjoni. X'nistgħu nagħmlu biex intejbu s-sitwazzjoni? Komunikazzjoni li jkunu ktar konxi għalhekk jiena verament napprezza li l-hearing qed isem il CI għandna sforz minn ħafna atturi, l-istituzzjonijiet biex nikkomunikaw anki nar fuq iktar fuq dan l-istrument, diċa semejt il-data requirements, aħna fil- Grupp ta' esperti ma' l-istati membri dejjem nisqu biex nirrendu sistema inqas komplessa u namluwa inqas komplikata. Biex iċ kunu jistaw verament jużaw dan id-dritt Edin naraw kif nużaw li id l-elektronik, il firem elettroniċi, għax fil-digitali, ovvjament kienem ħafna sviluppi minn mindu minn dal-ħar ħames e, t-nedit l-inizjattiva. Aħna qegħdin nistudjaw din il-problema, qegħdin nippruvaw ukoll nissimplifikaw l specifikazzjoni tekniċi għal sistema ta' ġbir ta' data online. Affarijiet ta' natura teknika imma flimkien aħna rridu li nissimplifikaw naqdu naqduhom kollha flimkien. Għalhekk ngħid li rridu ninformaw, nissimplifikaw u nizguraw li kull ċittadin li kollu id-dritt li kun jixtieq jappoġġjaj jisijaj ikollu il-possibilità li jagħmel dan. L-aspett pożittiv qed narawh li qegħdin li naqdu mal-istituzzjonijiet u l atturi kollha inkwantu għall-istat l-sfidi li baqanna, għedin naqblu fuq dak li rridu nirranġaw il-Parlament, il-Kommissjoni, il-Parlament, l istati membri, l-entitajiet konsultattivi u s-soċjetà ċivili fuq dak kollu rridu rridu insaħħu. Hemm xi eh, idea diverġenti għal dwar ir-reviżjoni ta' regolament hawn min jaqbel u hawn min le fil-parlament aħna batnilu nota biex nispiegaw, batnilu nota fjannar biex edna li hemm bżonn ċertu affarijiet li għandhom jirkjedu reviżjoni minna tal-kwissjoni dal-waqt imma mhux kollox. Ħanistennew ukoll l-opinjoni tal-Komitat Ekonomiku u Soċjali u nixtieq ukoll ngħid li l-Parlament u l-Kunsill ħolqu budget line li CI qabel ma kenniex u nirringrazzjakom għal dan fuq il-budget line memx flus, ġifiri il-budget line hemm qiegħed imma għalissa forsi nimxu biċċa biċċa bil-proġettura tal-budget li jmiss ituna xi ftit flus. Naħseb li huwa sforz flimkien għan komuni aħna impenjati biex li sijaj taħdem biex nizguraw li ċittadini kollha jkunu jistgħu jużaw dan l-istrument tajjeb mod effettiv u ikunu jistaw u kol jappoġġaw li sijar. Grazzi. Grazzi. Essan għanna membru tal-European News Forum. Grazzi. Ija fisem dan il-forum, qed nitkellem fisem ħafna eh, nies f'Ewropa. Aħna qed nirriskjaw illi konna ġenerazzjoni sħiħa ta' zaza marginalizzati u Eh, imdejjin mill-Europa. Ma nistawx noħtuha bħala data il-demokrazija. Eh, Però waqt li niċċelebraw il-kisba tad demokrazija nistaw anki nitulfuha d-demokrazija. 72% taż-żgħażagħ li għandhom id-drittijiet tal-vot taħt l-24 sena ma jivvutawx. Kellna ftit u żgħażagħ eletti 1.6 fil-mija Eh, MEPs għandhom inqas minn 29 sena. Iż-żgħażagħ ma ħossuhomx rappreżentati fis-sistema politiku. Dan jwassal għal nuqqas ta' fiduċa. U anki ternaw tiktar baxx fil-futur. Iż-żgħażagħ mhumiex stupidi. Jekk jaraw sistema politiku li ma jagħmilx sens, ma, jis, ma jkontribux leħ. Meta jisimaw skandlu wara liħor fuq il- eh, fuq il- E, e, e l-appalti li huma korrotti ma jkomplux jivvotaw u jibdew jipparteċipaw barra mill-istruttura. Meta jisimaw illi l-uniku mod biex jisibu mpik u għalli kunu eh, minn ċerti familji u ċerti persuni, allora joħorġu mis-sistema. Jena għamilt Erasmus fil-Portugal sena ilu u l-Erasmus u biex jipromuovi l-identità Ewropea jien għadhom tem sitt xhur. Però waqt dawn is-sitt xhur il-korruzzjoni eh, kienet tant illi anki jiena illi jiena eh, nħobba ħafna demokrazija bdejt insir xettika u nifhem għaliex iż-żgħażagħ iħossu ruhom aljenati. U U dana mux biss fil-Portugal, fl-Europa kolla qed jiġri. Jena ma narax li l-Europa qed toħodha bis-serjetà din il-problema u tifrustrani din ħaġa. Iż-żgħażagħ qatt ma kienu daqshekk attivi politikament daqs kemm huma llum laqas il-ġenerazzjoni ta' 69 fil-pajjiżi nordiċi ma jistgħu jitqablu ma l-attività ta' żgħażagħ tal-lum. Anke jekk ma jivvutawx, jipparteċipaw fil-soċjetà ċivili organizzazzjoni jgħamlu protesti, jiddiskutu, jiktbu l-opinjoni tagħhom fuq l-internet, jitkellmu fuq ir-rifuġati, sostenibilità, l-ambjent u ħafna problemi oħra. Però ma nistawx ikonna żewġ sistemi separati, iż-żgħażagħ iridu jidħlu fl-istrutturi eżistenti. Dan huwa l-uniku mod biex niżguraw li konna demokrazija anki 20 xrizen oħra. Il-European Youth Forum iħoss illi il-politiċi ridu jifmu il demokrazija hija ħidma li dejjem għaddejja biex tiżgura illi iż-żgħażagħ ikollhom il-ħiliet kollha biex jipparteċipaw. Dawn huma ħiliet illi wieħed ma jitulitx bihom. Aħna nħossu li l-edukazzjoni irid ikun hemm partnership bejn l-iskejjel u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ. Il-policy making parteċipatorja inħossu aħna nemnu li neħu l iskil politiku biex ikun iktar faċli il-wieħed jivvota. Aħna ġa semmejna li voting, il-voting, il-votazzjoni fl-iskejjel, fil-biblioteki, eh, reġistrazzjoni automatika u anki opportunitajiet iktar flessibli jekk wieħed ma jgħix fil-pajjiż fejn twilet jew fejn u reġistrat il-wieħed jintegra zazah fit teħita ta' deċiżjoni billi jippermettilhom jinfluenzaw kwistjonijiet li jaffetwaw il-ħajja tagħhom stess jistaw ikunu strutturi permanenti ta' strutturi eh, ta' żgħażagħ li kunem daw huwa kruċali biex ikollna demokrazija anki għaxar snin oħra. U l-aħħar, però mhux l-inqas, aħna għanna s-soċjetà ċivili, irridu nużaw Eh, l-organizzazzjonijiet bil-qawwa. Dan huwa fejn iż-żgħażagħ jużaw eh, il-ħiliet tagħhom jiddibattu u jorganizzaw eh, mhux ħaġa diffiċli u ma nifhimx għaliex dawn il-bidliet għadhom ma sarux. Grazzi ħafna. Thank you very much. Thank you also for respecting the, the time. And I Grazzi anki tal-li rispettajt il-ħames minuti. U l-aħħar kelli Adriana Koss. Illi skont il-appunti il il li għandi inti petizjonant tal-2014 fuq li voting tal-Parlament u dana kienet ispirazzjoni tana meta prepenajna anki il-proposta tana. Illi ma tantx kienet mill-qwa fil-Kunsil din l-idea għatrit isir ħafna xol fuq dan il-punt. Grazzi tal-li nista e permettu li nispiega il-petizjoni tiegħi għal votazzjoni jena slovena za għadni zaħira u tfajla. <laughs> Aħna Jien għamilt iktar minn petizjoni waħda u nista' nitkellem fuq aspetti pozitivi u negativi tal-petizzjonijiet u nagħtikum bat konklużjoni fl-aħħar. Il-proposta li għamilna lill-Parlament Ewropew ġiet infassla minn studenti u organizzazzjonijiet eh, li voting għal membri tal-Parlament Ewropew kienet soluzzjoni biex nżidu turnout ta' zaza għaliex għax fi Slovenja huwa baxx ħafna turnout. Li voting fi Slovenja kienet eh, ideja li la teżisti mill-2003 illi kienet użata anki mill- eh, membri tal-Parlament eh, Sloveni, ma minn dak iż-żmien eh, ma ġietx użata mill-ewwel implementata. Hemm żewġ kunċetti. Aħna għandna l-e-voting u i-voting. E-voting ifisser illi l-użaw l-elettronika u, u biex wieħed jgħot il-voti. U bat i-voting jiġifieri internet, fuq l-internet, e, ifisser fejn jinġabru dawn il-voti. Għalina e voting hija użata biex unbat tiġi użata fly voting. Il-petizzjoni kienet biex nitolbu l-Unjoni Ewropea toħlo regoli, guidelines u, u skadenzi biex tiġi implementata din l-idea. U aħna eh, inkludejna anki l-votazzjoni għal membri tal-Parlament Ewropew biex eh, in-nies jkollhom ċans jidraw dan it-tip ta' votazzjoni. Il-petizzjoni ġiti prezentata fl-2014 u kif inti semmejt. U minn dak iż-żmien aħna fukajna mbagħad fuq il eh, il-politika avvokat fuq il-migrazzjoni u fuq ir-rifuġati però inħossu illi voting hija il-futur, il-teknoloġiji qed javanzaw ħafna kif ġara dan l-aħħar u aħna naħsbuha anki forma ta' internet. Però li voting biex najdu hekk waqfet. F'lo opinjoni tagħna li voting tista' tippermetti li l-votanti jivvutaw ikunu fejn ikunu fil-żmien tal-elezzjoni. Jistgħu ikunu f'pajjiżhom jew jistgħu ikunu anki f'postijiet oħra u il-portal tal-web jista' anki jagħti aċċess għall-informazzjoni u din hija ħaġa kruċjali. U tkun ħaġa tajba ħafna minna ħal-oħra però hemm riservi fuq is-sikurezza tas-sistema. Fl-2014 eh, ġie pubblikat artiklu f'Mejju u fih ġi verifikat il-votazzjoni il fl-Estonja u l-konklużjoni kienet illi il-sistema miex sikura biżejjed. U huwa possibbli li tkun vittma ta' attakki għal stant l-opinjoni tiegħi hija li aħna ma rridux inwaħħlu fis-sistema, imma hija il-nuqqas tal-fiduċa umana u aħna ma nafdawx fil-persuni u aħna nissuspettaw illi n-nis huma iktar u għagbar il-probabilità ta' abus. Il-politika qed titlef l-importanza hemm wis skandali, hemm wis korruzzjoni u hemm bżonn eh, li timbidel is-sitwazzjoni biex biex biex timxi li voting. E, e, li voting miex il-bakketta maġika, imma tista tajna biex nbidlu l-mentalità. Forsi wasalna f'punt e, ta, ta, bidla l-lum, mżon nihdu ċerti deċizjonijiet u nishtiq nala bl-aneddotu ta' Karl Vents illi vinta magna u kien qed ifittex in investiment, kien qed fittex min jinvesti fih. U nis rifjutaw jinvestu u għallu aħna għanna zwimel e, u l-magni huma perikolużi u għara fej wasanna sillum. Nistaw najdu issa tajt il-President il-lista tal-kellima u nista niftaħ id-dibattitu għal kulħadd. Sissa ħadd ma talab jitkellem Iridu nalqu e, sessjoni f'5 u 20 minuta oħra. Inkella Perika Bras e, jotolni lili. <laughs> Grazzi President. Spinelli. Fuq il il-krizi ta' demokrazija li tkellimna fuqa. Fl-opinjoni tiegħi, ta' min wieħed jirrifletti fuq x'jgħidulna il-movimenti li kritikaw għal Ewropa f'dawn il-żminijiet. U dawn jinkludi anki il-movimenti nazjonalisti illi ħafna drabi huma nkol ksenofobi. L-għonet jgħidulna illi il-forma tal-partit hija forma tal-antik superata. U qed jiformaw ruħom forum ġodda ta' parteċipazzjoni. Il-messaġġ ieħor li għatuna dawn il-movimenti hija illi illi dawn il-movimenti edin eżidu il-parteċipazzjoni aħna rajnija fil-Germania il-parteċipazzjoni tal-lender. Eddin naraw illi il-soċieta edha tippolitiġizza ruħa, però f'direzzjoni differenti. U din hija ħaġa interessanti. Jiena ma naqbilx illi il-fatt illi ikun hemm turnout baxx mhuwiex problema. Kif qal is-sur Bertorġini hija problema, hija problema miex miex destin li kull fejn hemm biss il-Kratos ma jkunx hemm parteċipazzjoni eh, olja. U l-kriżi ta' demokrazija hija propju mħabba li hemm il-Kratos biss. U x'nistgħu niddeduċu minn dan? forum transnazjonali bħal dawk li ġew proposti mill eh, minn Andrew Duff huma importanti ħafna u importanti illi nistabilixxu x'inhuma eh, is-suġġetti kbar illi fuqhom jista' jkun hemm formazzjoni politika transnazzjonali. Mhuwiex biżejjed illi E, nifinanzjaw il-partiti eżistenti u jew mm, impoġġu rappreżentanti mhux nazzjonali fil-listi nazzjonali. Il-kriżi hija kbira wis għal biex e, e, tirsolvi ruħha b'dawn il-soluzzjoni tekniċi. Għajtken, hemm strument qawwi fl-Unjoni Ewropea illi illi probabbli ħadd ma juża fil-parlamenti kollha nazzjonali Ewropej għandhom kumitati Ewropej. U f'dawn il-kumitati e, jiġu preparati il-kunsil, il-laqat tal-kunsil. U jibdawn dawn jiġu użati sowa, il parlamentari nazjonali ikunu edin jamlu l-parti taħħom. U f'dawn il-kumitati jistaw jipreparaw dawn id-diskussjonijiet mal-ministri u bekk jistaw jinvolvu billi ikun hemm parteċipazzjoni reali jistaw jamlu ħafna, naturalment iridu jem fija ħafna xol din il-sistema, pero tejn ħafna u tkun titjib għawi eh, bekk il-ministri stess ikunu preparati u jiġu ma stess mux l ambasġaturi u jihdu sem fid-dibattiti mal-istati membri l-oħra. U jina nishtiqkom kolla li isiru isiru mitħa ta' dawn l-istituzzjonijiet. Aħna fid-Danimarka konna minn tal-ewwel fl-1993 eh, bdejna b'dawn l-istituzzjonijiet. U naf li però jeżistu kull imkien u nafu kol illi mhux qed jiġu użati eh, b'mod effiċenti biżejjed. Ma nafx huma l-ismijiet. Tista' tajt minn int. Jiena ċittadin Ewropew. U jiena se nintervjeni bħala ċittadin. U jiena nirringrazzjakom tal-li eh, organizzajtu dan l-avveniment. Il-ċittadinanza Ewropea hija eh, ulterjuri Eh, fuq iċ-ċittadinanza nazjonali, pero fl istessini hija xekla eh, mit-ċittadinanza nazjonali. Eh, qed naraw illi hemm stati membri li jistgħu jaqsmu il-territorju tagħhom, qed naraw illi hemm pajjiżi li jixtiequ jitilqu mill-Unjoni Ewropea dawn huma kollha fisem il-ċittadinanza nazzjonali. U mhux ah. Eh, u jena nemmen li drittijiet huma affettwati b'dan il-mod. 10-11 eh, sena ilu aħna kellna kampanja fuq il-Kostituzzjoni Ewropea. Il-slogan kien ivvota u għadrittija kien ma kienx. Eh, kien hemm maġġoranza illi evotaw iva għal kostituzzjoni Imma żewġ stati membri ma votawx IVA u, u ma dawn illi umbat kellhom impatt fuq id-deċiżjoni ta' ċittadini kollha. Et namlu ħaġa żbaljata hawnhekk ma natux risposta pożittiva lin-nies kollha illi iħossu illi il-proġett Ewropew mhux qed jirrispondi, mhux qed jiddefendi l valuri tiegħu u għal din raġuni najt jena, mannix aħna nistabilixxu dritt fondamentali illi jmur li lem mill azla tal-Parlament Ewropew tal-elezzjonijiet lokali u nistabilixxu illi ċittadini Ewropej jistaw jivvutaw illi fuq kwalsiasi ħaġa, kwalsiasi avvenimenti li għandu dimensjoni Ewropew. Issa, sinjura li jem u d-dimek, un bataw xaħat unnek, un bat il-lista għalix għax se jkun hemm anki risposti minnaħat tal-panel u ma jirnex nux. Ej, nitlobkom, jek nitlobkom titkelmu ftit, ma titkelmu għal ħafna zminu, u nkunu nistaw nitkelmu iktar. Mara sinar tajb, jena ġemma Martine aħna partiċipajna fil-konsultazzjoni pubblika tal-Komissjoni li temmet f'Diċembru għax xogħol enfasizzaw il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni demokratika. Għana qegħdin nitkellmu dwar suġġetti importanti ħafna, interessanti ħafna, ċittadinanzi, mobilita mobilità u l-parteċipazzjoni demokratika u Waħda mill-ftit possibiltajiet li għanna bħala Ewropej nipparteċipaw demokratikament hija billi nipparteċipaw fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Diġà huwa diffiċli ħafna nikkonvinċu ċittadini tagħna li jivvotaw, imma jekk hemm possibiltajiet interni biex nagħmlu dan, huwa kważi eh, għatta fej fidi li wieħed jivvota li wieħed jivvota f'pajjiżi aħna kellna eh, eh, riforma elettorali fl-2011 u għall-Ispanjoli kollha li ninsabu barra mill-Spanja ġifier kważi żewġ miljuni aħna nis biex aħna nkunu nistgħu nivvotaw hija verament ikkumplikata biex natikom informazzjoni fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew inqas minn 2% eh, tal-Ewropej li huma barra tal-Ispanjoli huma barra minn Spanja setgħu jivvotaw. Iġifieri din hija problema miżjuda mal-fatt li l-Ewropa m'għadix tabaħ daqskemm kien tidher. Il-Ispanjoli jixtiequ jipparteċipaw fil-ħajja demokratika, din il-liġi ma tgħinx lilna l-nejxu barra minn Spanja, l-elezzjonijiet li kienem f'Diċembru, l-elezzjonijiet tal-Kongress li aħna votajna fihom, aħna Dan nivutaw bis 6.000 Spanjol li mux fi Spanja, ġbiri 5% ta' total, għalek aħna nxiequ nitolbu l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jqodu attenti u jaraw kif aħna il-pajizi kollha nkunu nistgħu nivutaw f'kundizzjonijiet indaqs. Grazzi ħafna s Sur Heinkes. Hemmhekk u hemmhekk un batni nieqfu hemm. Okay. Yes, My name is Gerald Christian Heinkes. I'm coming from Germany. Jina Gerald Christian Heinkes u jina flimkien ma' Dr. François Mineran ta' l-Euros, il-ko-waqqafa ta' Kosok. Nishtiq il-mistoqsija tiegħi nagħmilha lill-panel. Imma mod partikolari l-sur nimet. Sur nimet. Tista' timmaġina li statut għall assoċjazzjoni Ewropea huwa acceleratur għaċ-ċittadinanza Ewropea. Għaliex minħabba nuqqas tal leġislazzjoni Ewropea, iċ-ċittadini Ewropej għandhom id-dritt biss li organizzaw lilhom infushom taħt il-liġi nazzjonali eh, rispettiva memx il-possibilità li jiġu organizzati inizjattivi ċittadini fuq livell Ewropew. U fit-2 ta' Deċembru kelli taħdita mal-kap tal-kabinet ta' Jean-Claude Juncker u għalli li din il-Kummissjoni miex ħatiħu azzjoni fuq din il-kwistjoni. Imma dwar l-10 prioritajiet, il-President tal-Kummissjoni Juncker fil-15 ta' settembru fil-Parlament Ewropew taħt il-punt 10 semma dan il-punt taħt istisħiħ tal-demokrazija eh, fl-Europa. U vera li mux ħati azzjoni fuq dan? Issa xaħat li ġdi għawek? jina ġenituru nishtiq eh, insaqsi xaħġa dwar xtaħsbu dwar il-biza ta' persuni li edin idaħlu eh, il-numru tal-karta tal-identità tagħhom fil-proċess leġislattiv għaliex fl-opinjoni tiegħi li tippermetti lin-nies li eh, jissuġġerixxu qatt leġislattiv ma jfissirx li jieħdu dak li jridu, imma li l-entità leġislativa ħat ikkonsidra u bat tipproċessa, eh, temenda, eh, jew inkella tajt le. U bħalissa hemm din lodda biex namlu dan imma eh, qabel ma bdew jom ċans, iġviri tunnels xjaħsbu dwar li si għaj uħna sa' nsuġġerrew xaħġa, u nsuġġer xaħġa, u ntob tajdunna le mill-ewel. Mela l-axar kellim, bat nitlob il-panelist li jagħtu l-opinjoni tagħhom. Iva, grazzi, wara nofsinhar tajjeb jiena Alessandro Ġenki ta' Legale Ġenkin. Mhux ħantawwal. Il-problema tal-parteċipazzjoni baxxa mill ħata zaza ċertament hija rilevanti. Jiena naqbel u eh, ma dak li qalet lis-Sinjura Spinelli fis-soluzzjonijiet. Is-soluzzjonijiet ma jistax ma jistax ikunu tekniċi imma jridu jkunu soluzzjonijiet soċjali, ġviri nelemenaw il-filtri bluzu ta' mezzi ta' komunikazzjoni eh, pa' social media, media eh, l-internet, eh, din ċertament tista' tkun soluzzjoni li għandha tiġi diskussa u użata. Imma m'għandniex eh, ninsew is-sigurtà Għalhekk waħda mis-soluzzjonijiet probabbli hija E, xi ID, xi identità e, kriptata, e, eh, firm digitali, identifikazzjoni digitali li ikolla kriptazzjoni doppja. U għalek din hija xi ħaġa li għandha tiġi diskussa b'mod serju sabiex neliminaw l-ostakli li mhumiex ostakli ekonomiċi imma soċjali. Ejja nilliminaw il-filtri bejn iż żaza votanti u il riżultat aħħari jiġifieri l-elezzjoni. Grazzi. Thank you, so we will go back to panelists. I think Director Nemitz. Mela, ejja mmorru lura għal-panelisti. Ma naħsibx li sur Director Nemitz, ma nasibx li tista' istatajt li ħadd ma saqsik mistoqsija x'semmewk. Iva, grazzi ħafna għandi xi kelmtej xnajt dwar jekk fimt il-mistoqsija, eh, il-demokrazija diretta u dik rappresentativa u l-idea tajba għalfej għanda tkun. Eh, jina ma nemmix li il-demokrazija rappresentativa li għanna fl-Europa ma teskludix eh, il-parteċipazzjoni li tkun parteċipatorja ifisser li l-persuni jinvolvu ruħom jmorru l-lin mill-votazzjoni. Għalek imorru l-ura l-punt ta' eh, li najdu l-istejjer, kolħat li jinvolvi ruħu li najdu xikun ġara. Natu formazzjoni fuq l-istejjer u mux sempliciment naqraw artikli, in-nies għandhom bżon inkoraġġament irridu jifmu li id-dinja timbidel u dan ma tamlux billi titfa xi molotov cocktail fid-dar tar refugjati għalhekk aħna li qegħdin diskutu hawnhekk huwa li ninvolvu eh, lil persuni u nuruhom li l-affarijiet jistgħu jittiebu. Issa rridu nifukaw fuq il-partiti politiċi għax fl-istati membri għanna kwistjoni li tajt li huma biss iċ-ċittadini li joħol joħolqu partit jew inkella ċittadini biss jistgħu jkunu membri ta' partit. U il-kap tal-kabinet jgħid jekk din il-kummissjoni ma tagħmel xejn fuq l-ISPL, jiena nista' ngħid biss li iva mm, m'hemm xejn dwar dawn fil-programm ta' ħidma ma dan ma jfissirx li l-idea il ġodda mhumiex tajbin għalhekk jiena interessat li nirċivi idea taħna nizaminawom dawn l ideja t ġodda għaliex kwalunkwe ħaġa li nistgħu nagħmlu biex nivolvu aktar nies fid-demokrazija fl-Ewropa hija ħaġa tajba. Issa fuq il-mistoqsija dwar il-persuni li votaw fl-elezzjonijiet nazzjonali jekk huma ikunu ehm, telqu minn pajjiżhom Emmek hemm żewġ opinjonijiet, hemm dawk li għajdu li n-nies għandhom jivvotaw fejn jgħixu, id-dritt taċ-ċittadinanza, u qed nippruvaw eh, namlu għadi li inti tista' tivvota fejn tgħix fl-elezzjonijiet lokali u Ewropej, u mbagħad hemm min jgħid li le persuni li jitilqu minn pajjiżhom xorta waħda għandhom ikollhom id-dritt li jivvotaw f'pajjiżhom titratta dak li hemm huwa li il-nies jivvotaw fejn jgħixu. Għalhekk l-ambitu fit-trattat ta' bażi legali hija l nġalu l-istati membri li jaċċettaw li dawk li telqu minn pajjiżhom xorta waħda eh, kull jistgħu jivvotaw f'pajjiżhom ma nafx jekk ix possibbli naf eh, nifhem x'qed tippruvaw tgħidu imma il-kunċett ta' ċittadinanza hija naqra diffiċli. Joe Linen. Iva għanna nistiednu l-ġenerazzjoni zaza, zazua li tipparteċipa fi demokrazija Ewropea u l-elezzjonijiet Ewropej. Għalek eh, ġi rakkomandat li l-età tal-votazzjoni tinżel għal 16, l-Austria għamlita, u aħna nipproponu li għandu jiġi introdott il-votazzjoni, għandha tiġi introdott il-votazzjoni elettronika. Tinelet irridu nintroduċu d-dimensjoni Ewropea, il-partiti eh, politiċi E, Ewropej huma dak li hemm nieqes bħalma tqal u dan isaħħaħ il-partiti politiċi fil-proċess ta' dibattiti Ewropej u il-kampanja elettorali tkun utli. E, il-punt dwar l-introduzzjoni e, Ewropej, Iva ma rridu e, niksbu il-kandidati e, mexxejja. U bħalma qal iċ-ċittadin Ewropew hemm bżonn noqogħdu attenti li ċittadinanza nazzjonali ma tistax eh, tiġilet kontra il-ċittadinanza Ewropea xet nara dejjem aktar referendum nazzjonali fuq kwistjonijiet Ewropej li tiġu promossi waħna komunità ta' 28 stat membru ġviri jekk inti tkun deċis u deċidejt fi stat membru wieħed ċerta waħda 27 stat membru ieħor li jrid jiddeċidi u din hija kwistjoni naqra delikata anke fil-parlament jgħidu din hija demokrazija iva hija demokrazija imma fl-istess ħin hija naqra perikoluża. Għalhekk jiena ngħid għalfejn ma niddiskutux il-possibilità ta' referendum Ewropew jew eh, referendum fl-Ewropa kollha kemm hija irridu nindirizzaw dawn il-mistoqsijiet jew il kwistjonijiet Ewropej. Is-sur Schopflin Fuq l-inizjattiva ċittadini Ewropej, ma nasib li għandi għalfejn noqgħod nerġa' ngħidilkom xi pożizzjoni tagħna. It-tieni net fuq is Nemet sem ħafna argument akademiku li il ridistribuzzjoni ta' seta li lejn mill leġizlazzjoni lejn is-soċjetà ċivili, atturi ekonomiċi, etc. mhux neċessarjament ehm, waslet għal parteċipazzjoni. Eh, baxxa ma jista' jkun hemm relazzjoni, din hija komplessa aħna l-koll naħsbu li s-soċjetà ċivili hija tajba, imma mbagħad ma nissorprendux ruħna jekk jonqsu il-parteċipanti fil-votazzjonijiet. Jekk ħares leha eh, fuq xejra ta' 50-60 sena tara xejra xara dwar il-valuri Ewropej, kif fimta jiena jidr li hemm set fis ta' eh, valuri Ewropej li huma e, fissi ma jiena niddubita dwar dan, il-valuri dejjem wieħed jista' jiddubita minnhom anke jkun hemm xettiċiżmu demokrazija titlobna li nisimgħu l-opinjonijiet kollha anke dawk xettiċi, nisimgħu l-valuri kollha ċittadini kollha kemm jekk huma favur jew kontra. Jekk aħna ninjorawhom, inkunu qegħdin ninnegaw iċ-ċittadinanza. Il-aħħar punt hija dwar il-ġenerazzjoni żagħżuwa iva imma ejja niftakru li persuni li palissandom 20-30 sena ħajjexu sa 130-140 sena ħabba l bioteknologija Jiġifieri, is-soċjetà tersa lej eh, eh, popolazzjoni ħafna ziet xieħa, ġifieri ħajkonna eh, bżonn ħafna ziet zaza, ħajkonna nuqqas ta' u fil-fatt il-persuni bħali ta' 65 sena ħajkunu kważi żgħażagħ. Is-surdaf it-trattat huwa eh, restrittiv ħafna fi ħafna proibizjoniet, x'ma tistax tagħmel dwar eh, id-demokrazija rappreżentattiva. U jina nittama li il-Parlament meta jkun qed iħejji il-pakkett għat-trattat li miss eh, l-eżerċizzju ta' bidla ta' trattat ħaj inkludi riforma riforma tal-artiklu 22 ta' TFU biex jestendi il- biex ta' nikun estis għal ċittadini kollha fil-elezzjonijiet kollha eh, parlamentari, nazzjonali u anka referenda. Jiena naħseb li għandu inaqqas il-restrizzjonijiet fuq dak li ċittadini jaraw li din l-inizjattiva ta' ċittadini hija l-iskop tagħha. Li inti tgħid tista' tipproponi e, inizjattiva leġislativa hija xi ħaġa assurda. Jiena dejjem ħsibt li l-inizjattiva ta' ċittadini għandha tkun forma ta' moviment sabiex tobbliga lill-istituzzjonijiet sabiex jikkonsidraw kampanji ġenerali għal riforma politika. Issa fuq il-proċedura ta' skrutinju tal-parlamenti nazzjonali jinawek naqbel ma' sinjora Skelmet qabli li ċertu pajizi, speċjalment fl-Skandinavja, mm, sejrin tajjeb Imma jekk inti tpoġġi wis pressjoni fuq li wieħed eh, għajem ħafna argumenti ma favur kwistjonijiet nazzjonali din rajta e, eh, situazzjoni marret tal-lar fid-deċiżjoni ta' 19 ta' frar fejn il-Kunsil mod assurd qabel li kollu red card ta' dan it-tip. Naħseb li b'dan il-mod mixin fi direzzjoni ħażina. Jekk li kiku kienet għalija jina kiku nellimina il-mekkanizmu eh, ta' avvis bikri kollu kemmu u nitlob li l-Parlament jesprimi ruħu fuq l-aspetti kollha tal-affarijiet Ewropej fl-istadji kollha tal-proċess leġislattiv. Grazzi ħafna issa Ida Sevenson. Iva, grazzi ħafna. Għan reġiċi xiftit għal mistoqsijiet dwar il-parteċipazzjoni fl-elezzjoni ta' Zaza il-demokrazija parteċipatorja naqbel li hija dwar hija xi ħaġa li tmur lil minn sempliċi azzjoni ta' votazzjoni, mhumiex sempliċiment eh, arranġamenti tekniċi li nistgħu nagħmlu biex nżidu l-parteċipazzjoni. Palma jettu il-medja soċjali u kol hija parti mis-soluzzjoni, ma ħafna drabi meta jiena nkun qed niddiskuti din il-kwistjoni mal-politiċi, jiena nisma' jiena eh, involvu l-żgħażagħ Ejja morru fuq Facebook, għana naraw kemm konna likes, ejja eh, ninvolvu l-izzaza, għan bat jinsew il-ġenerazzjoni ġdida dwar meta jiġu biex jagħmlu politika u it-teħid ta' deċiżjonijiet li jkollu impatt fuq il-ħajja tal-żaza. Jiena ma nixtieqx nifret strutturi ta' parteċipazzjoni li kien hemm waħda għaż-żaza u waħda għal deċiżjonijiet reali. Għalhekk, Jina verament ninkoraġixxi li naraw kif nistaw ninvolvu zaza fl-istrutturi diġa eżistenti li hija il-votazzjoni. U jeżistu soluzzjonijiet tekniċi biex inżidu il-parteċipazzjoni, il-numru tal votanti, Aħna per eżempju namlu il-postijiet tal-votazzjoni fil-libreriji, fil-skejjel u anka per eżempju fil-McDonald's u zidna il-parteċipazzjoni ta' zaza. Aħna eh, il-postijiet tal-votazzjoni npoġu għom fej edin iż-żaza. Jina aħna nibatulom messaċ bl-SMS biex nfakruhom isma' hemm elezzjoni ma oħra. bat, batna li eh, l-elezzjoni jallum. Aħna fil-fat batna l-grupp li l-ċertu grupp l messaċ jume qabel u grupp ieħor dakinar stess. U fil-fat dawk li jirċivew il-messaċ jume qabel aktar parteċipaw u daw mm, zaza jitolbu l-informazzjoni mux imorru sempliciment jgħamlu X eh, fil-kaxxa tal-votazzjoni, aħna rridu fitxu l-informazzjoni biex huma jfittxu l-informazzjoni biex jaraw għalfej qegħdin jivvotaw, Eh, għal daw l-affarijiet li qed jivvotaw għalihom, jiġifieri hemm aspetti tekniċi, hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biex il-votazzjoni tkun iktar aċċessibbli għaż-żgħażagħ għaliex huma qegħdin isibu l-informazzjoni u qegħdin eh, jaraw x'il huma diskussjonijiet politiċi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lil Carmen Price għal mistoqsija, Ivan kien hemm mistoqsija fuq l-inizjattiva ċittadini Ewropej dwar dritt tal-inizjattiva kif ukoll il-fatt li ċittadini ma tantx jieħdu gost jagħtu data privata. Nixtieq nikkonferma li l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej miex vikolanti hija strument skont it-trattat kif inhu bħalissa jista' biss jistieden lill kummissjoni joħorġu bi proposta tal leġiżlazzjoni imma mbagħad fidejn il-Kummissjoni il-Kummissjoni iżżomm il-settings eh, attwali, id-dritt ta' inizjattiva eh, hija tal-Kummissjoni u ma nistgħux imorru lil lin minn dak li għandhom bħalissa l-Kunsill u l-Parlament dwar l-għodod biex jipproponu il-leġislazzjoni. Fil-fatt iċ-ċittadini ma tantx jieħdu gost jagħtu data personali u xek, di kienet mistoqsija minn xerta jek fimx, forse nistgħu diskutu wara Iva, hemm e, problema kbira biex nimplementaw li si għajan n-nis ma jħanx xieħdu gost jgħatu l-informazzjoni. għata proporzjonalità bejn il-komplessità tad data u id-data personali li stati membri jitolbu minn għanti ċittadini biex jiffirmaw ECI meta mqabbel mal-natura mhux kolanti tal-istrument imma tanċija loġika u irridu naħsbu ftit fuq u nindirizzawha. Mela, Skużawni għax bizna il-ħin ta' terkabra serba minuti ilu fil-fat kena nispiċaw. Nixtieq ingrazzja l-daw kolla li parteċipaw, daw kollha li baqgħu magħna u nixtiequ ninkoraġġukom sabiex baqaw hawn mal-panel li mis li ċertament ħajkun interessanti daqs kien da. Grazzi ħafna lill parteċipanti kollha. Thank you very much for leaving. Mela, grazzi ħafna. Dawk li ħajtilqu, itilqu, grazzi, u dawk li ħatibqaw, ibqaw. U grazzi tal-ibqajtu. <coughs> Uh, Sorry? You can, you can use the, uh, yeah. the hammer.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 Għanna l-axħar panel. Raba wieħed fil-fatt. Ħanitkellmu ftit id-dritt ta' ċittadini biex jindirizzaw lill-Unjoni Ewropea. Iż-żewġ suġġetti prinċipali huma kif se nkunu iktar konxi biex nkunu nħadu sem fit teħid ta' deċiżjonijiet eh, fil-Unjoni Ewropea, u mbagħad id dritt tal-petizzjoni, teorija għal prattika. L-ewwel net għandna Sinjura Jude Curtin Darling. Għandek prezentazzjoni nħalli fidejk. Seba' minuti. ħaniprofa. Jina qed li nibda ftit ngħidilkom fuqi xi ħaġa fuqi Naħseb li il-panel ta' l-lum ta' dan is-smieħ u interessanti mill kif naħsibha jiena xiena fl-2014 Mejju ġejt eletta fil- Parlament Ewropew qabel kont fil-European Trade Movement u ħafna nies jiena ġiliet għal miljuni ta' eh, ħaddiema u anki ċittadini Ewropej. U dan kont namlu minn naħa l-oħra, minn barra. U issa edha fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet, edha pożizzjoni li nisma ċittadini li jġildu huma stessa drittijiet tagħhom u iġibu l-menti tagħhom fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Kienet verament esperjenza eh, prezzjuża ħafna għalija għalija huwa unur, privileġġ fil-fatt li jiena niforma parti minn dan il-kumitat huwa privileġġ ħanejdilkom għax nemmen li l-futur ta' l-Unjoni Ewropea jiddependi fuq il-parteċipazzjoni demokratika industrialment fil-postijiet ta' xogħol, ovvjament it drittijiet ta' xogħol, id-demokrazija parlamentari iktar wol qawwi tal-Parlament Ewropew għal linji ta' politika u demokrazija diretta il-fat li n-nies għandhom id-dritt li jilmentaw u ma set u jitkelmu għalihom permezz tal-CI u l-petizzjonijiet. Għalek il-xolta dan il-komitat tal-petizzjonijiet huwa għal-qalbi Imma u kolla għax huwa l-unika parti tal-Parlament Ewropew li l-aġenda tiegħu huwa deċiż mill-ċittadini. L-aġenda tagħna ovvjament tiddependi mill-petizzjoni li nirċivu u mill- għalek aħna permezz dawn is-suġġetti aħna il-pont bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċittadini wieħed mill-aħjar modi ta' kif in-nies ikunu jistgħu jindirizzaw il-tasib tagħhom mhux biss id-deputati Ewropej imma wkoll il-Kunsil Ewropa u l-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk hija il perspettiva l istamba sħiħa li jirrendi l-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa wieħed importanti ħafna. U jiena bħala deputat u wkoll il-Parlament Ewropew, jiena naħseb li sissa l-Parlament Ewropew għadu ma' femx l-importanza u s-seta ta' dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Waħda mill-sfidi tal-futur hija li insaħħu il rabta bejn il-mod ta' kif jaħdem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Kumplament tal-Parlament. Fl-2009 Kumitat tal-Petizzjonijiet irċeva xi 2000 petizzjoni fl-14 irċevejna 3000 qegħdin kull ma jmur iż-żmien jikbru jolgħu n numru tagħhom. Ovvjament dawn jaddu minn testa ammissibilità ma jkunux ma, jintlaqawx jekk ovvjament ma jkunux ma jkollhomx jaqsmu xejn mill-rwol tal-Unjoni. Xi 1070 eh, fl-2013 ma kienux aċċettati. Imma jina naf li jekk insibu xi mod ta' kif nilqawhom aħna ovvjament mhux sentuhom il-ġemp. Dejjem iġifieri biex nippruvaw naġevolaw ċittadin. Għal daqstant l-ammont ta' petizzjonijiet itina ċertu pressjoni fuq il-Kumitat, fuq il-Parlament, fuq il-Kunsil, fuq il-Kommissjoni sabiex intejbu il-mod ta' kif aħna naħdmu biex naraw li nirrispondu għom mod effettiv ta' malajr u tajjeb. Suġġetti li jitqajmu ifisser li il-membri jisiru esperti ta' kollox, a jack of all trades kif nejdu bl-Inglis pala membru, ma membru tal-parla ta' dan il komitati ma dan Ovvjament jagħmel pressjoni fuq riżorsi sabiex inti wkoll titratta il-tħassib kollu li jqum għandna bżonn ir-riżorsi bħala kumitat biex mod tekniku namministrawhom u fil izmin propizju. Jiena naħseb li ma naħdmux ħażin aħna veru li hemm lok għal titjib skont kif inti tqis l-affarijiet. Imma jiena fid dan ix-xogħol li nagħmel fil-kumitat jiena xi kultant inkun frustrata meta nħares lejn l-attitudni tal-istati membri meta aħna e, ngħidulhom kif qed jiġu trattati ċ-ċittadini u l-kostitwenti. dak il smajt fuq id-drittijiet tal-vot interessani meta aħna dawn itkellimna fuqhom għal ċittadini tal-Renju Unit li kun qed jgħixu x'imkien ieħor fil-manifest tal-partiti politiċi qalu li l-vot il-fdir tal-vot se jiena tal-kulħadd imma f'realtà dan ma sarx. Għalhekk aħna se nifaċċjaw referendum Ewropew fej għandek ħafna nies li jgħixu barra mir-Renju Unjoni eh, u mhux se jkollhom iljet li jvutaw fuq xi ħaġa li taffettwhom mill-qrib. U din toħloq frustrazzjoni fija meta jkollna tħassib naraw li hemm il-problemi l-istati membri ma jirrispondux, ma, ma, ma jkunux eh, eh, eh, irid, ma jikoperawx. Kooperazzjoni tajba hija ma l-ombudsman naf li se għaw xaħat tan-nom tal- l-Uffiċċju tal-Ombudsman imma fuq affarijiet li għandhom xaqsmu mal-Partnership Transatlantiku ta' Investiment, eh, drittijiet ta' refugjati, l-immigranti, l-Frontex, aħna sajna nuru, nuru eh, kif din il-kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet verament iġib il-messaġġ ehm, iktar jinstema li l-vuċi ta' ċittadini tkun jinstema aħjar fl-Unjoni dan naħseb li konna effettivi. Forsi noħroġ paradoss fi żmien meta l-Unjoni għandha kritika negativa fil-istampa in-numru ta' nies li jixtieq jipparteċipa qed jikber. Jina naħseb li bekk għandna iktar responsabilta u nuru li għandna l-kwalità. Dan il-paradoss huwa wkoll veru għalija li ġejja mir-Renju Unit fejn dalwa se jkonna il-referendum li se jiddeċidi jekk aħna nifurmaw x'parti jew le mill-Unjoni, imma fl-2014 kien hemm l-akbar numru ta' petizzjoniet meta inqablu ma' Franza ma' Polonja ġifri qed inqablu il-pajjiżi tal-istess dimensjoni. Jiena naħseb li daqni jurina li l-petizzjonijiet huma meqjusa bħala partiċipazzjoni demokratika. Xtaqt insemmi wkoll għaliex in-nies jagħmlu il-petizzjoni għaliex iridu jinsemgħu ċittadini l-ewwel net għax huwa mod tajjeb ta' kif inti tinstema' ġifiri permezz tal-petizzjoni kunu jistaw jitkellmu umma stess mod dirett ma l-istituzzjonijiet u jissimaw ir-risposta u kol b'mod dirett mill-Kunsil, mill-Kummissjoni u anki mill-Deputati Ewropej. Ħafna drabi huwa l-aħħar ċans. Inti Met sakemm tasal fil-Kumitat tal-Petizzjoni, inti tkun verament frustrat, tkun irrabjat u kun kważi tajt qalbek minn kollox. U l-fat li kunem xaħat li qed jisimek jerġa' itik ftit tama verament jagħti n nies eh, iċ-ċans ukoll li jiġġieldu għal dawk li għal dak li jemnu drittijiet tal-ħaddiema, pereżempju f'każijiet ta' strikes. Naħseb li xaġa li rridu naħsbu fuq hija li il-petizzjonijiet iktar ma ma fuq id-drittijiet fundamentali, ir relazzjoni bejn il-karta ta' drittijiet fundamentali u l-petizzjonijiet imma imbżon ninsibu mod ta' kif nizguraw li il-karta u flimkien mal-dritt tal-petizzjoni verament ikunu skont l-istennijiet tan-nies għax hemm il-periklu li ovvjament aħna l-espettativi tan-nies għom imma mbagħad l limiti li aħna nkunu qasbis irrealizzajna li għandna mħabba il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Għalek, id-dritt tal-petizzjoni huwa parti integrali, parti importantissima tal-demokrazija, tal-proċess demokratiku. Għanna bżon risorsi biex nizgraw li komitat ikun jista' jiffaċċja il-numru jaħdem show li n-nies ma jqogħdux jistennu għad eternum u sabiex ma jkunx hemm eh, domien backlog rridu nindirizzaw eh, din il- eh, dan is-suġġett ta' dritti fundamentali u rridu wkoll naraw kif konna interazzjoni ma' entitajt oħra bħal pereżempju il-Parlament Skoċċiż jew assembleji oħra rridu insaħħu din ir-rabta mal-Ombudsman Ewropew u rridu l-MPs mill-Parlament kollha jirrikonoxxu x-xogħol tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex jinaqdu magħna biex verament il-vuċi ta' ċittadin eh, il-vuċi ta' ċittadin tinstema' aħjar. Grazzi, Signora Darling, kellek prezentazzjoni interessanti imma inti ħadd iktar fit-tul mill-suppost. Issa, nixtieq dil-amana, Sinjura Beata Minde. Ki Minde? Li qed tirrappreżenta l-Ombudsman Ewropew. Għandek ħames minuti, jekk tista. Grazzi ħafna, President, tal-li tajtni ċans ta' ntaqa' magħkom matul dan ismiħ, nishti jiena u koll nil-a il-komplimenti li l-irċevajna napprezzaw ħafna għanna kem smajna dawn il-komplimenti. Aħna, ovvjament, il-mandat tagħna jvarja ftit meta tqablu mal-Kumitat tal-Petizzjoni taħna rridu li l-normi amministrattivi ikunu aħjar li ntejbuhom fl-aġenziji, fl-entitajiet kollha tal-Unjoni u nippruvaw ukoll li l-menti tan-nies fil-qasam tal-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea nippruvaw nilqgħu munejn għom, ġifri aħna nirċivu l-menti mill-NGOs, mill-Business Associations, mill-persuni, mill-kumpanniji, daw kollha li skont l-istatutan għandhom possibilità li jirrikorru għandhom l-Ombudsman Ewropew. Aħna nirċivu xi 4000 fis-sena. li l-istess esperjenza bħalkom mhux dejjem ikunu jaqblu u ikunu ammissibbli jaqblu mal-mandat tagħna. Ħafna nies imbagħad nis jirrabjaw e ma jifmux li aħna ma nkunux nistgħu nagħtu segwitu għal kull tip tal-met. Anki per eżempju fil-qasam meta wieħed jilmenta eh, fuq problemi ta' politika nazzjonali Imma dawk l-400 il-ment li jiġu eh, mill-qwa ħafna minnhom ikkunu jitrattaw ehm, allegazzjoni ta' ehm, nuqqas ta' trasparenza, per eżempju, aċċess anke ta' partiċipazzjoni per eżempju għall ċess l-informazzjoni, minuti ta' laqat u anki aħna nixtiequ li ikonna iktar trasparenza fl-istituzzjoni ta' Ewropej. L-Ombudsman jisħaq u jgħid li l-istituzzjonijiet Eh, l-ċittadini rridu jkunu jafu xaddej fl-istituzzjonijiet bekk ikunu jistaw jipparteċipaw u jgħidu kif jaħsibuha u jagħtu ġifiri jipparteċipaw fid-dibattitu politiku. Waħda mit-talbiet li għanna hija kif dawk li jieħdu id-deċiżjonijiet eh, kemm huma trasparenti speċjalment it-teologi tal-Parlament u l-Kunsill which laqat ikunu effiċjenti imma mhux dejjem ikunu trasparenti ġifri min jipparteċipa, kif jittieħdu d-deċiżjonijiet, minn min u l-informazzjoni li taddijant n nies Iġifiri, għalhekk importanti li naraw ukoll il-bżonijiet ta' ċittadini jekk eh, u ħares lejn il-menti li nirċivu ħafna drabi u importanti li diġa tajjeb li aħna nkunu hemm biex nirrispondu eh, nisimgħu mbagħad nirrispondu għaċ-ċittadini u l-ombudsman jgħid li l-istituzzjoni meta naraw pereżempju f'każ ta' xi ilment partikolari l-istituzzjoni ġibet kif suppost xorta eh, nejdu lil min ikun ġab l-ment li aħna napprezzaw il-feedback u napprezzaw il-fat li l-persuna tkun ġiet għanna aħna pozittivi li nsibu l-kaptu tal-ilmenti li nirċivu, imma nipruvaw u kol naraw l-amministrazzjoni dejjem kull ma tmur tmur għall-aħjar. U kol li CI kif smajna illum naraw li naraw um, e, nispiegaw tajjeb għaliex li CI ma nkunux nistaw nirċevuha nies li jkunu għamlu sforzi kbar biex jiġbru l-firem. U aħna dejjem nippruvaw ukoll intejbu ix-xogħol tal-Kummissjoni. Rekwizit strateġiku ieħor huwa pereżempju fil-negozji ta' TTIP biddinna l-affarijiet u għamminna rajna li n-negozjati eh, qed isiru ktar trasparenti għalhekk għalina Ija, importanti li nejdu li nkunu trasparenti, li konna um, relazzjonijiet ma ċittadini, li nitkelmu, aħna nkunu lesti li nilqaw iktar il-menti jekk nkunu nissa u jekk dan iwassalna biex verament eh, mintejbu il-normi tal-amministrazzjoni tal-Unjoni u anki li konna iktar dialogu politiku. Grazzi. Grazzi. Signora Gminder anki tal-li rispettajt il-ħin. Il-kontributur li mis il-Karl Heinz Lambert, il-President eh, tal-Komitat ta' Reġuni. Eh, Il-mikrofonu eh, lilek. Il faut quelqu'un qui parle, il fu quelqu'un ki ekut, il fu de preferenz irridu nisimaw u ikon aħjar ki kun nitkelmu lingwa komuni. Anki kem ħafna sforzi fl-Europa, ma inna ħafna naraw illi illum insibu roħna f-situazzjoni partikolarment delikata. Aħna ma niftemux iktar fl-Europa. Nitkelmu ħafna ma ma niftemux U jekk hemm ħaġa li attwalment titiżappuntani wara li jini kważi 50 sena fil-politika fil-reġun tiegħi fil-Kumitat ta' Reġuni, huwa il-fatt li il-kostruzzjoni Ewropea hija daqshekk vulnerabbli. U dan għaliex, għax aħna ma nix l-istess valuri, mux bizzejiet tal-inqas. U jien naħseb illi dialogu ta' ċittadini huwa importanti ħafna. Jiena sensittiv ħafna għal dan għax fil-reġun tijaj fil-Belġu li għal komunità li titkellem bil-Ġermanis eh, il-valur miżju tal-Europa huwa evidenti kuljum u għalija kien xok kbir meta xiftit xhur ilu wara eh, dawn is-snin kollha kelli nerġa namel il-kontroll tal-passaport fil-frontiera konti li minn meta kont tifel ma namelx dawn il-kontrolli fil-frontiera. Jien naħseb li hemm bżonn issa assolutament nerġgħu nagħtu il-vuċi li ċittadini Ewropej. Però irid ikollna wkoll messaġġ dawk li jitkellmu l-iktar illum eh, fuq l-Ewropa huma dawk li jikkontestawa. U ħadd iktar, meta wieħed is eh, jażel, janalizza il-riżultati tal-elezzjoni fit lander fil-Germania nistaw naraw kemm l-Europa għal ħafna nies saret għadu, ma, ma speranza ta' ħajja ħjar. Saret ħaġa illi tbezza n-nies. U din rridu nbidluha u u għanna bżon għal dan għanna bżon storja. U l-Komitat tar reġuni jishti u jista' E, jaqdi rol tiegħu. Bla dubju l-awtoritajiet reġjonali u lokali ilhom ħafna e, post importanti ħafna, ħafna drabi l-ewwel post e, ta' ta' dawn l-intervenzjonijiet ta' parteċipazzjoni. Il-parteċipazzjoni iktar faċli meta l-istituzzjoni tkun iktar rip in-nies. U għacċar li fil-kriżi tal-lum il-messaġġ tal-Ewropa jasal għan nis u nis jitkelmu mod pozitiv l-Europa u fuq l-Europa biss jekk dawn l-istejjer eh, jistaw jintaqaw um, mal-politiċi għax huwa iktar faċli li wieħed jitkellem ma' sindku jew eh, milli mal-President tal-Kummissjoni Ewropea jew mal-President tal-Kunsill. Anki jekk anki il-President tal-Kunsill Kummissjoni Ewropea għandu anki u kontatti diretti. Għana għamilna sforzi gbar ħafna ta' komunikazzjoni ta' dialogu, l-lum t fuq l-inizjattiva popolari ta' ċittadini. U nistaw nitkellmu wkoll u n'amlu referenza għal eh, kontatti numerużi eh, tal-programm tal Europa ta' ċittadini u l-programm eh, Eh, liġi ugwaljanza u ċittadinanza, nistaw nitkellmu anki fuq eluf eh, ta' eh, proġetti li saru bl-għajnuna tal-Unjoni Ewropea. Ma da mux bizzejiet, rrid nsibu affarijiet ġodda biex nkun nistaw nipromuovu ċittadinanza attiva u demokrazija ta' parteċipazzjoni. Il-Kumitat ta' Reġuni adotta fuq dan opinjoni illi jismu nerġaw noftu l-ċittadini mal-Europa u jina naħseb illi billi ners u lejn iċ-ċittadini u lejn il-kuntest tagħhom speċifiku u billi nitkellmu magħhom eh, fuq l-Ewropa biex huma jifmu illi hemm valur miżjud, allura bekk inkunu nistgħu nsibu triq tajba. Il-Kumitat ta' Raġuni organizza dibattiti eh, fil-Belġu, f'Namur, fil-Zagabria, Kroazja, Milan, fl-Italja, Salamper, fl-Spanja, l-Vilnius, fil-Litwanja, fil lituania fil U dawn id-dibattiti reġjonali u lokali eh, verament urewna kemm hemm interess għal dawn id-dibattiti jekk aħna jirnexxinna kaħna nitkellmu l-lingwa ta' ċittadini flok ma nużaw lingwaġġ teknokratiku tal-Unjoni Ewropea biex eh, eh, u bekk in-nies li li jieħdu sen fil-laqat joħorġu diżappuntati. Irridu nagħtu fiduċa li ċittadini biex ikunu jistaw jemnu fil-valur miżjut li tati l europa U importanti ħafna illi il-kwistjonijiet gbar tal-lum il-kriġi ta' rifugġati, eh, il-qat fost iż-żaza, il-dekompożizzjoni tal europa bil-Brexit, dawn huma kollha affarijiet li nistgħu nelbu billi konna kultura ta' parteċipazzjoni. Rridu nifmu għal parteċipazzjoni bħala strumenti li tippermetti li tejjeb il-legittimità, trasparenza tal-proċess tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni. U fuq dan hemm tant xinajdu barra minn dali qed ngħid. Però memx għalfejn id-dispraw minkejja da kollu illi għat bħala kritika, pero jina konvint għax uh, mwix faċli li mwħed ibiddel l-opinjoni meta jkun tal-età tiegħi. Imma mm, m'hemmx alternativi ħlief eh, illi nkomplu fl-integrazzjoni Ewropea. L-ebda kwistjoni fundamentali llum ma tista' tiġi irsolvuta minn pajjiż wieħed waħdu, anke jekk dan ikun il-pajjiż l-ikbar wieħed li hemm jew liżar wieħed li hemm ma jistax jisolvi l-problemi waħdu, Irid imur lejn in-nisa u bil-Komitat ta' Reġuni aħna se nagħmlu sforzi dejjem ikbar biex nagħmlu dan, Uridu aħna nipromovu kultura ta' parteċipazzjoni. Irridu nipprovaw naħdmu b'mod iktar konkret fuq inizjattivi konkreti b'eżempi bħal dawk illi għanna fil-Prinċipat tal-Asturji jew fil-Reġjun tal-Vallonja fil-Belġu fejn aħna maġinajna forum ġodda ta' parteċipazzjoni. Nżommu l-fiduċa, però fl-istess ħin irridu nkunu nafu li dini ġlieda li għadna marbaħniex u irridu namlu ħafna iktar sforzi biex nkunu nistaw natu lill-Europa il-post illi jistħoqila biex eh, issib soluzzjonijiet tal-isfidi tal-lumu ta' għadda. Grazie. Eh, aħna għanna l-pjaċiri li konna fosna l-onorevoli Jean-Paul Gozes, illi huwa membru tal-Komitat Eżekutiv tal-Komitat Robert Schumann. Iva, President, natik il-mikrofonu. Grazzi, President. Jiena mux se nerġa' nitkellem fuq ir-regoli tal inizjativa ta' ċittadini Ewropej. Diġa tkellimna fuqha mill-applikazzjoni Eh, u l-implementazzjoni importanti, però għal darboħra diġa tkellimna fuq id-diffikultajiet tagħha. Fil-momenti li fih id-demokrazija Ewropea tfittex eh, eh, l-aħjar mod biex jagħmlu din inizjattiva, dana huwa strument ta' demokratizzazzjoni tal-ċirkuiti ta' deċiżjonijiet Ewropew. Ma biex l-effetti pożittivi jistgħu jintlaħqu u ikollhom effett u importanti illi namlu eh, xogħol ta' edukazzjoni ta' ċittadini. Għalhekk hemm nkunu sħaħ kif għadna kemm sabiex għax nafu li l-ideja Ewropeja qed mura lura. Il-proġett Ewropew għadu importanti imma hemm bżonn intuħ spinta l qoddim Dan fis sirkostanzi ta' palissa ikun possibbli biss jekk ikonna informazzjoni li tgħaddi b'mod regolari fuq l-istituzzjonijiet li publikaw l-istudji namlu proposti tajbin argument bl-argumentazzjoni tajb u hemm bżonn isir xogħol oġġettiv ta' kwalità aħjar fuq dak li se jiddependi il-ġejjieni tagħna fuqhom Imżon li nappoġġjaw l-inizjattivi ta' daw kollha li qegħdin jipromovaw l-idea Ewropea u li l-ċittadini nagħmluhom iktar konxi kif jaħdmu l-istituzzjonijiet fi Franza u Brussell l-Fondazzjoni tal-Ewropa, l-Fondazzjoni Schupan, hija ukoll il-vuċi li tipparteċipa anki fuq eh, ikolla impatt fuq l-opinjoni pubblika. Din taħdem bisħiħ b'mod kostanti. Imma kull mat tmur dejjem tiltaqa ma' ħafna problemi anki mħabba il-flus ħafna proġetti fuq il-politika tal-immigrazzjoni, tal-refugjati, jew sigurtà, difiża jibqaw eh, ovvjament prioritajiet għalina u tal-fondazzjoni għalek il-fondazzjoni bħal istituta Jacques Delors li u kol semmejna bżon li jirċivu għajnuna mill-Parlamentu mill komissjoni fi Franza fuq il-livell regjonali dan il-xogħol isir mill-Maison de l'Europe federazzjonijiet, u anki il-network oħob direkt li għandu miri ktar speċifiċi imma dawn laqdiet mandomx mezzi u il-risorsi tagħhom isubwom mill-grants pubbliċi li kull ma jmur dejjem jonqsu il-fatt li ċittadini mhumiex qed jiġu informati wara kollox din hija responsabilità tal-partiti politiċi msoqt nerġa' nsemmija x-xelluk lemin l-Ewropa dejjem ġifiri fidejn il-partiti politiċi. U anki ġifiri meta niġu jiġu biex jostru forsi ċertu affarijiet. E, Franza Eh, u pajizi oħra naraw li televizjoni eh, u koll taħeċ u legije tal-Assembleja Nazjonal ta' Franza dawn id-deputati eh, u televizjoni u l-medja huma atturi importanti ħafna biex kif tiġi trasmessa l-informazzjoni. Hawnhekk ukoll irdu nagħmlu sfort kbir. Grazzi ħafna. Grazie Sur Gozess. It's my pleasure to give. Issa għandi pjaċir nati il-mikrofonu l-Signora Asja Kavrakova, direttura, direttur tal-EKAS, tal-Servizzju tal-Azzjoni ta' ċittadini Ewropej, biex ti kontribwixi għal-bidla fl-idea tana. Signora Kavrakova. President, grazzi. Jena kont etni prova nirifletti rifletti Eh, waqt il-ġurnata kollha jekk wieħed meta jitkellem fl-aħħar hekk hiex ħaġa tajba jew eh, negativa. U deċidejt imbagħad noħodha bħala vantaġġ. U fil-fatt nista' eh, issa nirrifletti fuq tliet kwistjonijiet illi jiena jina naħseb fuqha minn dalodu għax jinkontaw anki dalodu. Il-missjoni tagħna hija li nagħtu iktar saħħa li ċittadini biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u jużaw jibbenefikaw, jużaw l-benefiċċji kollu ta' ċittadinu. Dan inna 25 sena namluħ diġa. Bazi ta' da jena eh, sibt tlet eh, kwistjonijiet u nofs li rrit nieħu pożizzjoni fuqhom. Aħna rajna bħala riżultat tal-istudji fuq l-Eurobarometru illi 58% ta' ċittadini ma jafux x'għandhom jagħmlu jekk id-drittijiet tagħhom jiġu miksura. U għandi risposta anki għal dan. Irrid immur fuq il-parir. Naf li qed jina nipritka l-konvertiti, però irrid nisħaq fuq il-sistema ta' kaskata tal-Komissjoni Ewropea biex niżgura għax kien hemm persuna waħda biss li għamlet <laughs> referenza għal solvi dal-odu. U rridu, e, rridu e, inqajmu l-kuxenza għal żewġ strumenti li jeżistu għal daqstant il- l-Europortal illi testaw issibu dejjem informazzjoni li dejjem tiżviluppa fuq il-drittijiet ta' ċittadini, imma jekk din l-informazzjoni mhix biżej ta' ċittadini biex l problema li għandhom, allora hemm il-Solvit illi ila taħdem 17 sena. U fejn in network ta' esperti legali jagħtu pariri li ċittadini Eh, li jridu eżerċitaw id-dritta ċaqli ħeles u u għandhom jgħatu għacess li sikurezza soċjali, etc. Kwalunkwe problema illi għandu xaqsam ma' intern. Għanna eh, network ta' esperti eh, ta' dinanza li għatu parir legali eh, gratis eh, eh, il-ħin kollu. Ah għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea kollha. Fra dan is-servizz, per eżempju, sena li għaddiet aħna tajna pariri legali għal 22 eh, persuna. Illi e dan jfisser eh, 10% ah, iktar minn dawk ta' sena li għaddiet. U ah, il-ċittadini għandhom bżonn Eh, dawn il-pariri. U dan il-servizzi jeżisti u l-pass li mis huwa solvit illi rigwarda l-amministrazzjoni il nazjonali. U f'dan il-kas eh, l-amministrazzjoni nazjonali u hemm l-istess sistema ta' posting bejn Your Europe Portal u eh, Solvit. Per eżempju, dan huwa servizz illi huwa kisba kbira u rridu najduħ li ċittadini. Umbat, wara li rajna anki rizultati, illi il żewġ affarijiet li ma illi ma jafux il ċittadini e għal protezzjoni konsolari u il-drittijiet elettorali. U fil-firma ta' risposta tal-esperti għal ċittadini nistaw naraw natu informazzjoni fuq dawn id-dritti. Għal daqstant dawn il-meluf ta' ċittadini li natu pariri li l-om kull sena natu għom eh, informazzjoni ulteriori fuq l-spetti politiċi. Jira naħseb li linja ħaġa illi id-DG Justice tista' tinnegozja. negozja U bat l-istrument liħor li skoprejt dal-axar imma nishtiq namel mistoqsija, eh, mistoqsija sperimentali, kemm minnkom fil-kamra għat semaw illi hemm pjattaforma online illi jisima illi beha ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jagħmlu proposti din hija Ewropea illi tista u jisima lighten the load. U, u jistaw jiproponu kif nistaw innaqsu il-pis amministrativ. Well, don't, don't respond. It yeah. was a rhetoric question. Memx għalfej rispondu, kienet mistoqsija retorika. <coughs> jiena, jiena naturalmente, u għaxol li l-inkun naf Bija din għax direttur tal-pjattaforma ta' regolamentazzjoni oħra, u din hija pjattaforma online li bija fjannar kien hemm 250 eh, suġġeriment biex innaqsu il-pis tal-leġislazzjoni Ewropea. U jiena nista' najdilkom li eh, design defa design fil-mija tagħhom daw kienu sottomessi mill-negozji għax huma informati U għem bżonn nagħmlu l-sforz biex ninformaw ċittadini għax jina naħseb illi. Billi namlu eh, evalwazzjoni tal-vantaġġi u zvantaġġi u kif nistgħu ntejbu leġislazzjoni rridu naraw mill punto di vista ta' ċittadini u mhux minn dik tan-negozji u l-awtoritajiet tal-Stati membri illi eh, illi illi eh, huma membri anki ta' din il-pjattaforma U allura Iprovaw e tfittxuha din il, dan l-istrument u għamlu aktar popolari. Umbat il-konsultazzjonijiet għaliex rajt u kol ċifra oħra interessanti illi kienet il-perċentuali xi 80% tal-ċittadini Ewropej jaħsbu illi għandu jkollhom opportunità għal biex ikun hemm partecipazzjoni online u konsultazzjoni u dialogu U jena naqbel. Pero, nishtiq namr il-komment illi fl-opinjoni tagħna l-konsultazzjonijiet kif huma il-faslin mill-Kommissjoni Ewropea attualment mhumiex qegħdin biex jgħinu l-ċittadini ma l-interessi organizzati naqbel. Għandu jkollna strumenti ieħor eh, biex, biex jaqdi l-interessi ta' ċittadini u anki e, biex jirrifletti ċerti speċifiċitajiet tal-target group. Jena naqbel mal-kollega tal-EU Forum, iż-żaza ma jmurrux lejn il-decision makers. Irrit ikun il-kontrarju, irridu dawk li jihdu deċizjoniet imorru lejn in-nies. U f'dan il-moment l-ekas edha Fittex eżempi ta' leġislazzjoni mad-dinja kollha biex fit-tini ta', sena u u fuq il-ċittadini fuq l-ICI jena naħseb li għandi kunem hemm sostanzjali ta' regolament illum mhux għada u fuq kwestjoni oħra inħoss illi il-revizjoni tal-regolament biex nżidu anki il-suċess ta' reġistrazzjoni. Għodja importanti, Għaxin kella jwasal għal punti gbar. Grazzi ħafna. Grazzi signora Kavrakova għal intervenzjoni pedagogika li sajtna. <laughs> Dina kienet l-aħħar persuna fil-membri tal-Parlament u nixtieq nirringrazzjakom kol. Issa niftaħ dibattitu għal mistoqsijiet u risposti U nishtiq nerġa' nfakkarkom biex inkunu nistaw nitkellmu kemm kemm huwa possibbli b'numri kbar il-lejla nistgħu nistgħu nitkellmu għal tliet minuti kull wieħed tistaw tistaqsu kwalunkwe domanda l-membri tal-parlament, tistaw tesprimu il-pariri il e, ta'kom, l-opinjoni ta'kom, tistaw tamlu proposti, ma titkelmu xal iktar minn 3 e, minuti. Għanna lista. Name, but I will, oh. I will uh, say it out loud. Out loud. I'm Aleksandrina Naimovic, Director of the European Civic Forum, which is a European network. Jina mill european Forum, a network taktar minn mit assoċjazzjoni fl-Europa kollha biex nadmu għal partecipazzjoni ċivika għal spazji ċiviċi u biex niproteġġu u, u biex il-voċi il tal-organizzazzjonijiet jiġu mismuha u eh, jisiru validi, jena kontenta bl-opportunità li għanna l-lum li nistaw nitkellmu fuq ċittadinanza, pero jena nishtiq najtu koll li jena sorpriza ħafna. Il-lissa għasanna fl-ħar tal-ġurnata u jena ma smajt lebda parti interessata jew parteċipanti illi ħadd ma tkellem fuq iċ-ċittadinanza organizzata u il-ċittadinanza limitata bl-artikolu 20 u fuq id-drittijiet li hemm fih dan l-artiklu li ma marbutin mal- eh, mal-mobilità. Aħna qegħdin nitkellmu ma' ċittadini individwali u drittijiet tagħhom, però fit-trattati Ewropej mit-Lisbona law aħna għandna anki opportunitajiet oħrajn u drittijiet oħrajn li għanna għanna norbtu ma' ċittadinanza il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali li saret liġi primarja l-artikolu 11 illi tkellimna fuq l-lum, però dejjem fuq il-parteċipazzjoni individuali bil-ECI. Però nishtiq nixbet l-attenzjoni u jien naħseb li jitkom kollha konxi eh, illi jeżisti dan l-artikolu 11 illi jitkellem eh, fuq il-parteċipazzjoni tal- ċittadini organizzati bl-assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet u biex inkun preċiża nagħmel nikota l-artikolu fil-proċess ta' deċiżjoni u obbligu tal-istituzzjonijiet li jkun hemm dialogu regolari u trasparenti ma' dawn l-assoċjazzjoni. Taħminna naħdmu snin bħala organizzazzjoni, imma anki mod kollettiv ma' organizzazzjonijiet oħrajn bħalna u aħna e, e, imħasbin fuq il-mod kif e, il-post tal-ċittadinanza organizzata għanda fil-dialogu u aħna qed nirrispondu għal konsultazzjonijiet pubbliċi u aħna dan aħar konna fost l-organizzazzjonijiet li formalaw eh, policy u proposti anki iktar artikolati u aħna nħossu u nittamaw illi din id-darba din il-vizjoni ta' ċittadinanza titwessa u eh, biex tinkludi anki il-parteċipazzjoni anki tal-ċittadini organizzati għanna u koll eh, dokument ta' policy illi hija bazata fuq l-esperjenza tagħna fuq il-volontarjat l-Ewropa il ta' ċittadini biex ikonna dialogu mal-assoċjazzjoni ċivika u ħafna minnkom diġa ta' fuq da maħna verament napprezzaw u sfortunatament ma' ħadd fil-Kummissjoni biex jirrispondi l-mistoqsija tiegħi ma tem anki eh, minnaw fil-pubbliku illi jesprimu speranza illi dawn il-tħassib eh, illi l-om eh, jiġu formulati fl-aħħar ikun hemm post anki fil-proposti tal-Kummissjoni biex tirrispondi għal konsultazzjoni pubblika. Grazzi, signori. Em sinjur, ħdejk, le, jishtaq tkellem, Le, m'għandniex iktar mistoqsijiet? Kollox huwa ċar, Grazzi ħafna mela għal kontribuzzjonijiet tagħkom, mela irridu issa wasalna l biex u Sinjura Stola eh, mill-Komissjoni Ewropea fuq l ugualjanza tal-sessi. Sinjura Stola. Kwa tifittek, kwa tifittek għawnek, fuq naħal skużani. Yeah. Membri onorevoli, Sinjurina verament kontenta li edha għek fil-Parlament Ewropew u kontenta ħafna li nagħti dawn il-konklużjonijiet fuq kif wieħed jista jieħu eh, li zjed vantaġġi miċ ċittadinanza Ewropea. Ġifieri l-kwistjoni konta tiddiskutu illum. Dan kien moment tajjeb ħafna sabiex niddiskutu il-feedback li nirċievu minn anti ċittadini, eh, ġifieri feedback li rċivejna għal din il-konsultazzjoni kif ukoll eh, dak li rġivejna mill-Eurobarometer u naħsbu ftit dwar kif nistaw intejbu il-valuri komuni tagħna, intejbu l-parteċipazzjoni demokratika u iċ-ċittadini, il-kollegi tagħna, eh, niffaċilitawlhom il-ħajja. Iċ-ċittadini Ewropej għalunna li huma iridu li l-leħen tagħhom jinsema u li hemm bżonn nagħmlu aktar sabiex nipromovu il-valuri u drittijiet Ewropej fil-kuntest kurrenti fil-fat iva bżon li inkomplu nsostnu il-valuri komuni tagħna, demokrazija, stat ta' dritt, drittijiet fundamentali. Kif ukoll eh, non-diskriminazzjoni li konna l-inklużjoni, tolleranza u d-diversità. Ir-risposta ta' l-Ewropej għal konsultazzjoni tagħna kienet ċara. Design fil-mija jemnu li jemżon namlu aktar biex nipromovu il-valuri komuni fl-iskejjel, fost iż-żgħażagħ <clears throat> u fis-soċjetà kollha kemm hi. Din hija xi ħaġa li għandha ssir bħala sforz konġunt tal-atturi kollha involuti. Għalek l-Istati membri imma mhux biss anke l-awtoritajiet lokali u reġjonali li huma l-aktar viċin taċ-ċittadinanza. Imma anka fuq livell Ewropew, il-Kummissjoni, il-Parlament u istituzzjonijiet oħra ċittadini dak li jridu minn għandna fil-konsultazzjoni. Għalhekk irridu namlu li nistgħu sabiex ngħinuhom igawdu il-ċittadinanza Ewropea mod sħiħ. L-aħbar it-tajba hija li ċittadini Ewropej illum jafu aktar fuq iċ-ċittadinanza Ewropea minn qatt qabel. Imma ma nistgħux niqfu hawn. Palma qalet il-Kummissarju Jurova dal-ħodu fil-klim ta' introduzzjoni taħħal fil-ftuħ tal-konferenza, iċ-ċittadinanza mhuwiex xi kunċett teoretiku, jati li ċittadini benefiċċji konkreti. Li wieħed ikun ċittadin Ewropew għandu jfisser li wieħed ħossu li qiegħed f'daru ikun fejn ikun fl-Ewropa u bżonn li neħdu aktar azzjonijiet konkreti sabiex jirnexxinna niksbu din, din il-mira. Ħafna drabi ċittadin mhumiex ċari dwar x'inhuma id-drittijiet tagħhom u din hija xi ħaġa li smajni anke fl-intervent ta' qabli. U bħala ċittadini ma jafux ukoll x'għandhom jagħmlu jekk jinkisrulhom dawn id-drittijiet jew ma jkunux rispettati u madhom d diffikultajiet meta jiġu biex E, jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fil-prattika u ħafna drabi dawn id-diffikultajiet huma minħabba proċeduri twal u li ma jkollhomx biżejjed informazzjoni mela hemmhekk allura il-mistoqsija hija kif nistgħu niffaċilitaw il-ħajja taċ-ċittadini Ewropej. Jiena fim li ġew diskussi ħafna dejat tajbin hawnhekk illum, pereżempju, informazzjoni u għajnuna li twieġeb għal bżonnijiet u mistoqsijiet li ċ-ċittadini Ewropej għandhom meta imorru jgħixu f'xi pajjiż ieħor, pereżempju x'għandhom jagħmlu biex jirreġistraw f'dak il-pajjiż. Iċċaqliq ħieles jagħti opportunità lil eh, ċittadini li jkunu qegħdin jivvjaġġaw biex jistudjaw, biex jagħmlu negozju, eċetera. U l-opinjoni pubblika turina li ċittadini iħossu li din għandha impatt pożittiv fuq it-kabbir ekonomiku u li jiċali għandu numru ta' benefiċċji għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Aktar minn żewġ xerti ġir wieħed u 70% jħossu li ċaqliq ħieles iwassal għal benefiċċji ekonomiċi f'pajjiżhom. U l-ċaqliq ħieles huwa dritt tal-Unjoni Ewropea li iċ-ċittadini Ewropej l-aktar li għandhom għal qalbhom. U l-Kommissjoni qed taħdem flimkien mal-Istati membri sabiex jaħdmu aktar għadċaq li ħieles u għad Hemm ħafna sfidi. Aħna ħankomplu nappoġġaw l-applikazzjoni ta' regola u anki eh, nimplementaw dawn id-drittijiet u dan jinkludi il-promozzjoni ta' l-aħjar prassi. Din il-Kummissjoni diġa waslet riżultati konkreti ta' ċittadinanza bregoli eh, ġodda fuq il-ħarsin ta' dokumenti u il-protezzjoni konsolari u kol. Il-protezzjoni konsolari hija l-ewwel pass importanti sabiex nimplementaw id-drittijiet ta' ċittadini f'dan il-qasam. Dan jiggarantixxi protezzjoni aħjar f'pajjiżi terzi meta l-Ewropej jispiċċaw f'sitwazzjoni ta' bżonn Imma palma wera l-Eurobarometer u palma semma diġa għawek dawn id-drittijiet mumiex xaħġa eh, li jifmuhom faċilment in-nies dawn id-drittijiet konsolari ma jafux eżattament kif jistgħu jiġu applikati u kif u xifistru eżattament. Għadna irridu nispjegaw għal ċittadini u kif jistgħu jibbenefikaw minn dan fil-leġiżlazzjoni. Sinjuri, nixtieq ngħid eh, kemm dwar id-drittijiet politiċi. Palma rajna fil-rapport tal-Kummissjoni tal-2014, il-elezzjoni tal-parlamentari tal-2014, hemm bżonn nkomplu nżidu l-isforzi tagħna u nżidu l-parteċipazzjoni ta' ċittadini fl-elezzjonijiet. Hemm bżonn li eh, nkunu aktar rib ta' żgħażagħ mod partikolari u dinja xi ħaġa rridu nibdew nagħmluha minn issa u dinja xi ħaġa li semmet anke dalodu mill-Kummissarju Jurova. Biex inkunu nistgħu nagħmlu dan, hemm bżonn li nagħtu aktar informazzjoni e, biex naraw e, l-Unjoni Ewropea xi twassal għal ħajja ta' kuljum ta' ċittadini. U irridu nibdew naħdmu fuq dan anka fil ħalatija għall-elezzjoni tal-2019. Il-leġittimità ta' dawn il-kandidati ehm, mexxejja din is-sistema dan huwa element importanti li jagħtina aktar eh, li, li jisaħħad dan l-sforz. U il-riforma elettorali tista' forsi tejna. Għalhekk Palma ġi diskuss illum il-Kummissjoni tappoġġa il-proposta tal-Parlament fuq ir-riforma tal-att elettorali. <coughs> Huwa importanti ħafna wkoll li namluha iżjed faċli wieħed jipparteċipa fl-elezzjonijiet, li vota madwar 8 minn kun 10 ċittadin eh, li jiċċaqla, ġri 80% jaħseb li tkun aktar faċli wieħed jivvota jekk ikun hemm ċertu prassi tajbin li jiġu segwiti kullimkien. Imżon namlu aktar sabiex nipromovu dawn l-aħjar prassi li diġa jeżistu f'ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea Il-Kummissjoni hija grata għal diskussjonijiet li rendew il-frott li kelkom illum. U il-prezentazzjoni ta' idejat ġodda kif ukoll li tpoġġu l-idejat ta' ċittadini fil-prassi. Aħna nkomplu nibnu fuq dawn l-idejat. ħanpoġġuhom f'politika ġejjina u anka din is-sena stess ħajkonna proposti konkreti għal azzjoni fir-rapport ta' ċittadinanza li jmiss. Għalek jena nishtiq nirringrazzjakom minn qalbi għal ħidma li għamiltu għawek tul dan l-jum. Jena minix kuntenta li ma konċaw il-ġurnata sħiħa ma konta din l-laħar nofsija. Grazzi. For your intervention which has not been the final one. Iva dan l-intervent ma kienx l-aħħar wieħed daw kienu xiftit. E, e ta' elu u issa il-kummenti ta' konklużjoni naddi l-kelma lil kollega tijaj Cecilia Wikstrom li hija il-president tal-Kumitat Peti u issa ħatatina e, il-kummenti verament biex nalqu. Nila grazzi ħafna l-dawn il-klim u kif bdejna dal-ħodu nalqu. Membri, kellima, parteċipanti, kien vera pjaċir għal Parlament Ewropew li aħna eh, ospitajna dan l-avveniment għawek stess. Jena nishtiqni nirringrazzja l-Komissjoni Ewropea u il-rappresentanti kollha u l-erba komitati tal-Parlament Ewropew li huma involuti e, l-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment. Nishtiq ukoll e, nirringrazzja l kollegi kollha l-esperti tagħna il-petizjonanti li taw il-kontribuzzjoni ta' valur tagħhom għal dawn id-diskussjonijiet illum. Issa nittama li il koll nħossu ispirazzjoni, biżejjed ispirazzjoni. U li ħankunu koraġġużi biżejjed u li konna il-kuraġġ li nindirizzaw aktar is-suġġetti diffiċli u kultant sensittivi politikament li aħna semmejna l-lum. Jina kontenta ħafna li kollegi li mumiex membri tal-Kumitat tal-Petizjonanti imma li huma membri tal kumitati oħra illum kellhom il-privileġġ li jisimaw uħud mill-petizzjonanti li indirizzaw il-Kumitat bitħassib tagħhom il-kontribuzzjonijiet tal-petizzjonanti huwa sors kbir ta' informazzjoni għalina. <coughs> Eh, leġislaturi kollha fil-Kumitati kollha ta' din il-Kamra Fil-kapacità tiegħi nista' nassigurakom li jiena flimkien mal Kap tal-unità ma' segretarjat eccellenti ħankomplu namlu l mutana biex nindirizzaw ċittadini petizzjonanti mod effiċenti kemm nista. Xaħat illum semma x'qed namlu l-lum? aħna qegħdin nindirizzaw id-dritt li wieħed ikollu drittijiet. U jiena naħseb li din l-espressjoni kienet eccellenti. Aħna kultant nippruvaw nindirizzaw lill-ċittadini bħala konsumaturi. U aħna membri eletti ta' din il-Kamra u politiċi fuq kull livell, issa nħarsu lejn ċittadini bħala votanti. Ejja, ninsewa din il-perspettiva. Aħna il-koll ċittadini, aħna forsi eletti, jista' jkun li aħna konsumaturi kultant. U jista' jkun ukoll li nkunu petizzjonanti imma il kol ċittadini u aħna politiċi ma nix nibqaw nitkelmu dwar il-votanti ejja nindirizzaw ċittadini eh, kollegi tagħna. Għaliex b'dan il-mod id-dialogu huwa iżjed interessanti. L-aħħar ma mhux l-inqas nixtieq immur lura u nirringrazzja lilkom il-koll tal-li i-parteċipajtu grazzi għall-attenzjoni u nixtieq nirringrazzjakom ukoll għall-interess li ħattu eh, fil-prattika ta' ta' dinanza Ewropea ħna fil-ġran fil-ġejnet nistennew li ħankomplu dialogu U għal darba oħra nixtieq nirringrazzja minn qalbi lilkom il-koll għall parteċipazzjoni tagħkom u għall-kontribuzzjoni kontribuzzjonijiet kollha tagħkom teżitawx, indirizzawna, ejjew għanna, meta kull darba li jintom tħossu li għandkom xi kwistjoni li tixtiequ tixtru għall-attenzjoni tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna u il-wara nofsinarju il-serata tajba. Grazzi.